Please, um, apologies for that. Please, can we adopt the agenda? Signori, nistaw nadottaw l-agenda. Um, informazzjoni minnaħa tal-President. Rapport dwar eh, il-rapport dwar l-Olanda huwa disponibbli bl-Ingliż Ġermanis u Franċiż huwa disponibbli wkoll fuq il-website. Iva, huwa disponibbli. Mela, din il-laqa qed tiġi mxandra live u infakkalkom li tistgħu tużaw l-applikazzjoni e-meeting biex issegu fuq il-laptops tagħkom jew fuq il-mobile phone tagħkom għandna verżjoni ġdida wkoll ta' newsletter li hija disponibbli u qed nirċievi anke ħafna feedback pożittiv fuq din il-newsletter. Hawn oġġezzjonijiet għal minuti jekk ma mhux se jkun hawn oġġezzjonijiet fuq il-minuti mela nassumu li dawn ġew adottati. Nixtiequ li eh, taġġornawna fuq żewġ settijiet ta' trialog li kienu għaddejjin li kienu mxem eh, immexxija wkoll mill-Andrea Schwab L-ewwel fuq is-sigurtà tan-netwerk kif ukoll fuq l-apparat mediku. Tista' tagħtina aġġornament fuq din is-sitwazzjoni fuq dawn iż-żewġ. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna wkoll ta' dawn il-komplimenti. Iżda jiena dawn il-komplimenti nixtieq ngħaddihom lill-ħaddiema tas segretarjatu tal-partiti. Meħabba li aħna qegħdin palissa ninnegozjaw mal-Presidenza tal-Lussemburgu din hija t-tielet Presidenza li aħna inna nil-negozjaw magħha fuq dan is-suġġett u aħna bħala Parlament Ewropew dejjem għamilnija ċar dak li aħna rridu dak li aħna ma rridux u kol f'dan il-pakket u bħafna paċenzja il u kol naddu dawn il-negozjati buċ il-ġit. Aparti minn hekk aħna rajna illi minn negozjati law l-annes numru 2 fejn kien hemm is-servizzi bażiċi l-essential services li għandhom x'jaqsum mal-ekonomija digitali kienu inklużi u qed ninkludu digital critical parts fejn fl-infrastruttura ħajkunu mfasslin b'tali mod li dawn ikunu servizzi li jkunu ikunu siguri, siguri kontra l-attakki ċibernetiċi, bat ħajkonna n-nes snejn għafi ah, ħajkonna il-parti li ħatkun dedikata għal dawk li jiprofdu s-servizz għas service providers. U um, aħna qegħdin ngħidu illi dawn ma importanti mhux biss l-infrastruttura, iżda anka minħabba illi ħajkunu qegħdin jinfluenza u jafu sebo wkoll l-infrastruttura tal-internet ta u għal raġuni jistgħu jikkontribwixxu permezz ta' informazzjoni u tarif li u esperjenzi li huma għandhom fin-networks digitali ħalli aħna jkollna iktar sigurtà u iktar resilience fil-sistemi tagħna jkunu iktar b'saħħithom ġifieri. Hemm part minn hekk hemm tliet kategoriji ta' servizzi diġitali li nixtiequ nikkonsidraw l-ewwel net il-pjattaformi online, online marketing Market Platforms, ġifiri li jett jintawz anka, jintużaw anka fil-kontest tal-regolament tal-rizoluzzjoni tal-diskwit, l-online dispute resolution, aperti minnek kienem ħafna u koll pjattaformi fuq l-internet li ħajkunu koperti iżda mhux pjattaformi C2C. Aperti minn hekk aħna għandna wkoll parti li dedikata għal magnetat ta' tfittxija search engines fejn aħna qegħdin namlu ċara b'lingwaġġ verament ċara li ma' tip ta' search engines nistaw nużaw ħalli naraw li s-sistemi li qed nużaw għatfittxija ikunu verament siguri apparti minn hekk aħna ħdimna ħafna mal-kumitat ta' litri fi ħdimna tajjeb ħafna mal- eh, l-onorevoli u kol minn dak il-kumitat u fil-fat dak huwa naħa tal-naħa tal-direttiva. aħna naraw li direttiva ndalan li dawn is-servizzi jkunu iktar b'saħħithom, ikunu iktar siguri u jekk ikun hemm xi attakk jew xi deddida partikolari ta' attakk ċibernetiku, din l-informazzjoni għandha tingħadda mill-ewwel l awtoritajiet nazzjonali ħalibek verament ikun hemm miżura ta' difisa li tista' tintuża jekk dan ikun hemm bżonn. Aparti minn hekk aħna rridu niddiskutu l-osma l-oħrajn, Sinjor President, rridu naraw jekk pereżempju xħarna xina fil-qasam tal-servizzi diġitali li aħna jkollna livell armonizzat Ewropew, iżda sissa jkolli ngħid l-Istati membri edin jindunaw li jekk għandu jkunem soluzzjoni regolatorja din tista' taħdem biss jekk ikollna soluzzjoni waħda fuq il-livell Ewropew ħalli ma jkunx hemm wisq firda u differenzi bejn l-istati membri. Allura din hija xi ħaġa li tista' tagħmel sens jekk l-affarijiet ikunu kollha l-istess għal kulħadd. Nixtieq ningrazzja Shadow Reporters, is-Sinjura Dalbi Mixedaw, l-Qas sur Albrecht, inti Sinjur President Abekeda, ġifieri ringrazzjaw tijak u l daw kollha li kontribwixxew naħseb illi verament issa għandna idea tajba ta' dak illi qegħdin niddiskutu fejn wasalna. Mela biex nagħmel taqsira il trialogu li mis ser isir il-lejla stess u ser nirrapportrura l-Kumitat il-ħamis biex ninformakom xi progress ikun sar dawn kienu negozjati dettaljati ħafna biex forsi jirna xirna nilħu ftejn fuq dan il-qasam pjuttost sensittiv, għam ċaħatiħor li jixtieq jitkellem jew nkella naddu għal eh, l-opinjoni dwar l-apparat mediku. Biex ikene Andrea Schwab. Għaldar boħra, Andrea Schwab. Grazie ħafna, Signora President, it-trilogu fuq it-tamir tal-medicina kif ukoll il-medicina fejn nifissa u eh, il-proċedura eh, in vitro u tamir li jintuża din il-proċedura jiena fil-fatt tkellimt ħafna mal-kollega Sinjura Nora u bdejna matul il-Presidenza tal-Lussemburgu Glenis Vilmet mill-Kumitat tal-Ambjent u kol ħadet ħsieb f'dan is-suġġett u aħna tajna kontribuzzjoni verament importanti bħala Kumitat tal-Imko li jiena fisem il-kollegi tal-Parlament Ewropew nixilli nirrappreżenta l-pożizzjoni tagħna. Sissa aħna nixilna nirpu fuq ħafna punti importanti u f'dak li għandu xaqsam dawn il-punti stajna niddefendu l-pożizzjoni tal-imko iżda l-Presidenza tal-Lussemburgu deċidiet li fuq dawn il-kwistjonijiet ċkejkna il-progress ma tantx ijat jimxi tajjeb u allura matul presidenza Olandiża aħna ħajkonna l-opportunità li niftemu fuq livell politiku għal din raġuni jiena naħseb li dawk il-kollegi li għandhom l-interess illi fil-fatt naraw il-pożizzjoni tal-imko tkun iktar meqjusa nixti il-nitlobkom sabiex tikkuntattjaw lili li ħalli aħna nkun nistgħu nieħdu l-miżuri politiċi li hemm bżonn, ħalli mmexxu dawn il-pożizzjonijiet minnaħa tagħna. Aħna dejjem stajna naraw il il-pożizzjonijiet tagħna kienu milquha b'mod kostruttiv ukoll u minnaħa tal-Parlament Ewropew in ġenerali aħna qegħdin naraw li fuq il-prodotti tal fil-qasam mediku fil-fatt aħna dejjem kellna pożizzjoni u dejjem kienet meqjusa tajba, però naħseb illi ftejjim mal-Kunsill mhux ħajent laħaq kif ġipu laħaq. Aħna rridu naraw illi midnaħa dawn il-prodotti u tamir mediku prodotti tal-invitro u koll għandhom jikontribuxxu ħalli wara Eh, l-iskandlu illi kena fuq l-implant tas sider rridu naraw li konna iktar armonizzazzjoni fuq il-livell ta' struttura u aperti minn hekk kif qalu l-Ministri rridu nifukaw fuq l-isptarijiet tal-pajjiżi ħalli naraw eżattament x'tip ta' applikazzjoni qiegħed. Japplika aħna rajna li fl-aħħar mill-aħħar hemm ċertu regoli li mhumiex fl-interess tal-pazjenti għalhekk iddeċidejna li ħanieħdu l-ħin sabiex nippruvaw insibu soluzzjoni tajba, però jiena naħseb li din is-soluzzjoni miex ħat laħħa għada jew pisada iżda ħajkonna noqogħdu nistennew ftit bil-paċenzja u forsi naslu. Ġifieri mbagħad ħana ġġornakom fuq it-trilogu, grazzi. Hawn xi ħadd ieħor li jixtieq kwistjonijiet oħra fuq dan il-punt. Eh, Andreas, xi ħaġa li ġdibdu l-attenzjoni fuqha u li nisimgħu dwarha kemm il-darba hija li hemm tħassib fil-rigward ta' dan ir-reġim il-ġdid, prodotti li ilna nużaw għal ħafna snin jista' jkun li jkunu illegali jekk ma jgħaddux minn dan il-proċess legali ġdid u nafu li l-konsumaturi ma jieħdux gost jekk dawn il-prodotti jiġu tirati missu u ma jkunux jistgħu jifmu għalfejn speċjalment jekk ikunu pereżempju pacemakers jew hip joints li ilhom jintużaw għal ħafna snin. Forsi tista' tagħtina xi ftit feedback fuq il fażit ta' tranzizzjoni u kif ser ngħaddu mir-reġim antik għal dak ġdid jekk ma tistax taġġornana llum hemm xi mod li bih nistgħu niffaċilitaw din id-diskussjoni mal-konsumaturi tagħna fir-rigward ta' dan il-fajl għaliex naf li jista' saru ħafna tibdiliet matul in-negozjati fit-trialogu. Le, dil-mistoqsija ma tantx nista' nwiġiba sew jiena b'mod deċiżiv issa li nista' ngħidilkom huwa illi fil-fatt kien hemm l-impressjoni illi aħna ħajkonna bżonn ta' iktar ċertifikati li dan jista' joħloq iktar sigurtà, però jiena naħseb li aħna bħala kumitat tal-imko ħadna pożizzjoni u għedna li dan mhuwiex il-każ dak li għandna bżonn huwa li dawn iċ-ċertifikati ikunu analizzati ħalli naraw jekk dawn iċ-ċertifikati humiex ċertifikati tajbin. U aħna rridu naraw jekk hemmx bżonn ta' miżuri ġodda ta' ċertifikazzjoni ta' ċertifikati ħalli bekk noħolqu iktar sigurta u wara dis ħafna diskussjonijiet li aħna kellna xorta bqajna bid-dubju jekk verament jekk ikollna aktar ċertifikati x'ħajkollna aktar sigurtà u l-Kunsill fil-fatt permezz ta' proċedura maġla ħafna ftejm, l-ħaq ftejm fuq il-level legali, u aħna nixtiequ li jintlaħaq ftejm kemm jista' jkun bejn l-istituzzjonijiet ħalli fl-interess ta' dawn il-pazjenti dawk dak it-tamir illi ilhom jaħdmu mod tajjeb mingħajr problemi ta' xejn m'għandniex impoġġu ktar pis amministrattiv, pis puru u pis finanzjarju fuq ċertifikati li għandhom jinħarġu fuq dan it-tamir li kienu qed jaħdmu tajjeb to me about products that should be used. Iva dan kien il-punt illi rest u li fuq prodotti li l-om jintużaw għal snin twal u li jistasaj se jkollhom jgħaddu minn proċedura ġdida ta' ċertifikazzjoni. Grazzi ħafna ta' dik l-informazzjoni. Issa punt ħamsa tajt il-President il-Governanza tas-suq uniku fl-ambitu tas-semestru Ewropew ser nikkonsidraw dan il-konsidraw dan il-rapport fuq l-istħarriġ ta' tkabbir annwali 2016 dan ħareġ fil 6 ta' Novembru u huma maġġoranza tagħhom rakkomandazzjonijiet għaż-żona euro. Anzi dan il-rapport ġi publikat fil 26 ta' Novembru. Supposta li kolna prezentazzjoni qasira tal- tal-istħarriċ ta' tkabbir annwali b'enfasi fuq is-suq uniku. So, do you want to speak to the rapporteur first and shadows and then to come? L-ewwel nisimgħu mir-rapporteur u mix-shadows imbagħad nisimgħu minn Sabin Vejand minn kummissjoni. Nibdew l-Onorevoli Catherine Steiler. Grazzi tassew, grazzi u koll il-Kommissjoni tal-li għedawnek prezenti u għetres inna dan il-rapport fuq il-tħarriċa tkabbir annwali. Jena dawnek biex niprezenta il-rapport għaj fuq il-governanza tas suqun u fl-ambitu tas semestru Ewropew. Nafu li dan din huwa utli eh, odda utli ħafna għal prosperità ekonomika istaw anke fil-futur u anke biex nisfruttaw minn suqun li jammonta għal triljon euro. Din hija opportunità kbira u din għalija l-ek sejħalina l-koll biex il-kemm aħna nibbenefikaw minn din il-lodda. Mhux qed jiġu implementati deċiżjonijiet li jkunu ffirmaw għalihom l-Unjoni Ewropea tkun f'saħħitha skont kemm ikunu f'saħħithom l-istati membri għalhekk Dan ir-rapport huwa importanti ħafna fuq il-governanza tas suq uniku fuq is-semestru Ewropew 2016. Dan huwa ir-raba rapport fil-Kumitat Imko huwa jagħmel parti minn tliet rapporti parlamentari fir-rigward ta' semestru Ewropew tal-2013. It-tliet rapporti oħra sar jiġu e, diskussi fil-Kumitat tal-Ekonomija u tal-Impjeg. Aħna dan ir-rapport issa nieħ serba partijiet li jaħarsu lejn aspetti differenti tas-suq uniku. Is-suq uniku huwa għodda importanti ħafna biex għal pajjiżi tagħna il-potenzjal tas-suq uniku, il-suq uniku fil-seklu 21 u l-governanza tas-suq uniku. Tkellemna fuq din il-kultura ta' konformità, imma rridu nitkellmu wkoll dwar governanza tajba tas-suq uniku. Suq uniku jaħdem tajjeb jeħtieġ il-koordinazzjoni il koordinazzjoni tal-politiċi ekonomiċi makro u mikro u koordinazzjoni tal-politika fiskali. Dan anke għaraf fuq livell Ewropew minkejja sejħa biex inseħħu s-suq uniku fil-konklużjonijiet tal-Kunsill fil-sħarriċ ta' tkabbir annwali CSRs ftit sar progress infatti bejn 2012 u l-2013 10% biss tal-CSRs ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż ġew implementati minn dawn il-pajjiżi biex ikollna eh, tkabbir kompetittività u impjieg irid ikun hemm governanza aħjar iktar trasparenza anke f'dan il-proċess. L-inklużjoni tal plastru tas-suq uniku fil-semestru Ewropew u anke bl-evalwazzjoni ta' u monitoraġġ regolari tal-integrazzjoni u kompetittività ser ħalli impatt kbir fuq l-impjegi. Irrid ikun hemm ukoll database eh, f'saħħitha u indikaturi ċari, peer review, benchmarking u u nintegraw ir-regoli tas-suq intern l-ekonomija qed issir dejjem aktar diġitali u għalhekk importanti ħafna l-politika tagħna jkunu ħarsan il-futur u jakkomodaw il-diġitalizzazzjoni li qed tkompli trasforma soċjetà tagħna. Dan juri wkoll id-differenza ta' bejn prodotti u servizzi, tibdiliet fil mġibba tal-konsumatur u r-rieda tal-konsumaturi li jixtru online anke f'investimenti fin-negozji u fasti tangibli li intangibli qed jiżdied aktar mill f'dawk tangibli. Din l-istrateġija tas-suq uniku wkoll ġiet ippreżentata għas-servizzi u l-merkanzija din hija importanti ħafna anke li jkun hemm koordinazzjoni bejn is-setturi differenti l-impatt ikun aktar f'saħħtu jekk naqduh ma' strateġiji oħrajn bħal strateġija ta' DSM, integrazzjoni ta' suq uniku, il-pakket dwar l-ekonomija ċirkola. Dan jinkludi politika ekonomija makro u mikro. Nimplementaw l-istrateġija kollha li l-istati membri implementaw din l-istrateġija kollha huwa rekwiżit importanti ħafna. Dan provajt indaħlu fir-rapport tiegħi li ma kinitx biċċa xogħol faċli tafu li tkunu limitati bil-ammont ta' kliem li nistgħu nużaw għalhekk mhux faċli li nindirizzaw punti li li xtaqt illi nitkellem iktar dwarhom bħal pereżempju direttiva dwar is-servizzi kif nistgħu ntejbu x-xiri pubbliku jkun hemm ukoll inklużjoni diġitali aħjar qed iħossni eċitata ħafna fuq is uniku, iżda hija ħasra illi dan ir-rapport ġiet jiġi finalizzat mibgħu ta' traduzzjoni qabel il-konklużjoni ta' stħarriġ sa' tkabbir annwali għalhekk importanti li għandna maħna l-Kummissjoni illu biex kellimna dwar dan. Imma dawn l-erba' elementi nixtiequ li jiġu inkorporati aħjar qabel ma ngħaddu għal-vot fil-25 ta' jannar. Għalek eh, nishtiq nisma' wkoll minn naħa tal-Kummissjoni il-preżentazzjoni tagħhom se jkollna wkoll laqgħa tax-shadows għada u id-data sa meta jistgħu u MND hija il 16 ta' Diċembru. Grazzi l kollegi u l daw kollha involuti f'dan il-proċess. U l-estalin nisma' mix-shadows qabel ma ngħaddu għall-votazzjoni. Do we want to take a round from shadows? Mela, naddu issa biex nisimaw minnaħa ta' shadows. Wait for Mr. Shanfa. Or uh, Mr. Sulik, I uh, stand, are you... Sir Sulik. Jew nisimaw minant il-kommissjoni l-ewel. Waqt li nistennew l-ladan biex jasal wasal. Welcome. Um, mela, nil-awk, aħna diġa bdejna u il-rapporter diġa prezentat il-rapport taħħa. di l-mikrofonu l-Dan Dalton. Dan. Thank you, Chair. dan jekk joġbok jiva ħani uħu vantaċ ta' dan il-moment. Jina qed nitkellem fissem is-sur Sulik tal-ICR nixtieq ringrazzja lil Catherine Styler eh, dan hija kontribut importanti ħafna fl-sforzi tagħna biex intejbu il-funzjoni tas-suq uniku fl-Unjoni Ewropea. Is-sur Sulik jilqa il-konsiderazzjoni ta' indikaturi tas-suq uniku f'dan il-proċess u jixtieq isemmi illi t-naħija ta' non-tariff barriers jista' jgħin sabiex ikun hemm tkabbir ekonomiku b'tali mod li ma jkunx jaħtieġ investiment pubbliku u għalhekk jista' jitqis bħala metodu mingħajr spejjeż biex nwaslu l-aktar tkabbir jiena wkoll naqbel ma' din l-opinjoni u fl-opinjoni ta' Sur Sulik u anke tal-partit tagħna li jsir aħna bħala Unjoni Ewropea irridu nipromuovu s-suq uniku u tkabbir ekonomiku. U iħoss li hemm bżonn ta' kawtela f'żewġ qosma nkunu attenti fuq approċċ li jkun ċentralizzat iżejjed għaliex jista' jdajjef il-potenzjal li aħna nisfruttaw minn dan is-suq uniku u anke li mmexxu l-qudiem il-kompetittività u d-diversità dan għandu jkun approċċ li nieħdu aħna fis-suq intern. Apparti minn hekk il-pjanar makroekonomiku ma nix nkabru hizzejiet. it-tnejn li huma jridu jkunu infurzati bl-istess ammont, bl-istess daqs. U l-ICR għandu u koll problema bil-talba għal iktar infiq publiku ma partikolari fl-ICT. Forsi eh, Signora Styler tista' tiċċara eżattament għal xiex qed tirreferi fuq dan il-punt. Barra minn hekk, Eh, mandi xiktar xinżit dik hija l-pożizzjoni tiegħu. Grazzi tassew. Grazzi Adam Scheinfeld fissem il-PPE. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, przepraszam. Grazzi tassew, signora President. Niskuża ruħi tal-li wasalt kemm xejn tard. Iżda dan minħabba illi it-titjira tiegħi damet ma waslet. Jina kontent illi hawnhekk qegħdin nindirizzaw dan is-suġġett u rajt ukoll la bosta ta' opinjoni eh, b'ċertu sadisfazzjon. U onestament nemmen illi hemm numru ta' punti f'din l-opinjoni li jiena nista eh, naqbel magħhom u naprovom. Hemm biss xi affarijiet li nixtieq eh, li jinbidlu iżda Naħseb li dan huwa suġġett importanti ħafna li mhux dejjem jitqies daqsant importanza fil-Parlament Ewropew minħabba li l-Unjoni Ewropea qed tidħol fi żmien ibes ta' kompetizzjoni globali. U fl-opinjoni tiegħi ma naħsibx li qegħdin f'pożizzjoni pożittiva ħafna, waħda mir-raġunijiet għal dan hija il-fatt li s-suq intern mhux qed jaħdem perfettament u li maħniex qegħdin nidentifikaw u nirrikonoxxu l-importanza tas-suq uniku u jekk ma nimplementawx dawn il-prinċipji li jissimplifikaw il-funzjoni tal-suq intern ma l-kompetitività tagħna ser dbati. Jekk aħna ser nqablu rwieħna ma eh, superpotenzi ekonomiċi globali, naraw jekk nagħmlu dan it-tqabbil, naraw illi s-suq Amerikan pereżempju kif ukoll l swieq Azjatiċi bħal dawk ta' ċina, l-Indja u r-Russja, dawn huma swieq illi internament għandhom ċertu koerenza. U għalhekk mhumiex illimitati, swieq tagħhom mhumiex illimitati, ċertu ostakli interni u aħna rridu nikkompetu ma' dawn is-swieq fil-waqt li rridu nerbu l-ostakli li għandna bejnietna fl-istess ħin. 500 miljun konsumatur għanna u dawn id-din mhux biss biex imexxu l-qudiem it-kabbir u bi imma anke biex noħolqu xogħlijiet ġodda. biex intejbu il-benessri ta' ċittadini tagħna għal dan kollu naħtieġu su intern li jaħdem b'most effettiv. Aħna għanna, il-fat li għanna ostakli interni miex xaħġa pozittiva u mux ser twassal għal aktar zvilup ta' SMIs. Għaliex għajjan zommu f'moħna illi l smis irridu jinvestu ħafna enerġija fuq kwistjonijiet amministrativi minn flok ma jinvestu dik l-enerġija fl-iżvilupp tal-kumpanija tagħhom, iridu jkunu f'konformità ma' ħafna regoli biex ikunu jistgħu jaħdmu. Uħut minn dawn l-SMEs li huma iktar mobile qegħdin ifittxu li jiżviluppaw il-kumpanija tagħhom lil min mill-Ewropa u għalhekk jina naqbel ma' rapporter li niffukaw l-attenzjoni tagħna fuq l-importanza tas-suq intern. U dan huwa punt importanti ħafna. Apparti minn hekk, irridu nżommu f'moħħna l-ostakli li huma eżistenti u naraw kif nistgħu e, nillimitawhom u anke nelliminawhom u nippruvaw ngħaddu mingħajrhom Nista' nagħti ħafna eżempji imma eżempju wieħed li jiġi f'moħħi huma il-professjonijiet regolati. Għanna regolamenti differenti fuq dawn il-professjonijiet fi stati membri differenti. Għanna suq intern, imma fil-verità f'dawn l-aspetti suq intern mhuwiex qed jaħdem tajjeb xaħat li jista jeżerċita il-professjoni tiegħu f'pajjiż wieħed ma jistax jagħmel l-istess xogħol, l-istess professjoni f'pajjiż ieħor f'istat membru ieħor. Issa qed nitkellmu wkoll dwar il-passaport tas-servizzi. Għalfejn għalfejn irridu nażla dawn it-tip ta' soluzzjonijiet. Għalfejn m'għandniex narfu illi narfu dawn il-professjonijiet differenti madwar l-Unjoni Ewropea. Hemm ħafna eżempji oħra li nista' nsemmi, imma din hija biss din huwa biss eżempju wieħed. Sar nieqaf hawn għalissa. Imma jien naħseb illi għandna nikkonsidraw bis-serjetà l-importanza tas-suq uniku tas-suq intern u naraw li kumitati oħra tal-Parlament Ewropew iqisu dan is-suġġett bl-istess importanza. Grazzi tassew. Onorevoli Kallas, qed nitkellem fissem Antones Goga il-shadow fissem l-alde għal din l-opinjoni. Is-sur Goga jirringrazzja l-Sinjura Steiler għal dan ir-rapporter u jħoss li għamet bicċa xogħol tajba ħafna jaqbel mal-maġġoranza tal-proposti tagħha u fissem il-grupp għalde issu uniku għandu valur importanti ħafna għall-Ewropa u dan rajni fl-aħħar deċenji li għaddew. Iżda ma tem għadna ma temmejniex xogħolna namur partikolari fl-qasam ta' digitalizzazzjoni jisri Goga jaqbel ma' rapporter fuq l-ħtieġa li nifokaw aktar fuq is-suq uniku fis-semestru Ewropew u fuq l-ħtieġa li niżviluppaw għodda analitiċi li bihom inkejlu l-andament tas-suq Apparti minn hekk, diżappuntati fuq l-implementazzjoni ta' dawn din il-leġislazzjoni fl-Istati membri għandna niżguraw li jkun hemm aktar użu ta' proċeduri ta' ksur u s-sur Goga iħoss illi dawn il-contact points għadhom mhux qegħdin jaħdmu bħala single access points għal dawn il-kwistjonijiet fis-swieq u għalhekk nixtiequ li l-Kummissjoni tieħu azzjoni. Irridu anke li kollna eh, il-prinċipju ta' rikonaxximent biex ikun hemm aktar armonizzazzjoni, l-Unjoni Ewropea għandha tuża l-ekonomija kollaborativa sharing economy u ninvestu anke f'din l-ekonomija sabiex ikun hemm l-aħjar ambjent li fih jistgħu jaħdmu. U jisħaq ukoll fuq il-leġiżlazzjoni tal-prodotti fuq livell Ewropew u l-Kummissjoni għandha terfa' responsabilta li ma mlitx biżejjed xogħol fuq dan il-qasam u jemmen illi il-suq Ewropew kompetittiv għal circuit 20 ma jistax jaħdem minajr ma jkollna dawn il-simplifikazzjoni fost stati membri, il-krizi ekonomika li għada edha tlum f'numru ta' stati membri, e, e, t-wassal l-komplikazzjonijiet. Is-sur Goga jaqbel ukoll ma li procurement imma jenfasizza fuq l-implementazzjoni ukoll ta' din id-direttiva. U dan għandu jissir fl-istati membri kollha u fl-aħħar huwa jaħseb illi għanna naħdmu biex ikollna settur pubbliku iktar digitalizzat inqas burokratiku u nibnu fuq il-leġislazzjoni għajzatu u biex nikkoperaw aħjar eh, b'mod transkonfinali, grazzi. Okay, I have Issa għandi il-shadows tal gues u rżuba. Jew il-ħodor eh, għax muxaw Zuber, eh, Pasqual Doran. Grazzi, President. Nirringrazzja rapporter tal-ħidma eccellenti. Jina wkoll Mela mxejna ħafna l-qoddim fuq dan il-punt. U għandi xi kummenti ta' sostanza, l semestru Ewropew mandux ikun biss konċentrat fuq il-budget. Hemm bżonn niftakru li għanna bżonn ta' spazju ta' interess ġenerali Ewropew u ninkluduh jiena nifhem illi il-kompetitività il kompetitività u tkabbir huma eh, l-iktar ħaġa importanti, però hemm elementi oħrajn ukoll ekonomija ċirkolari, per eżempju. Għax din hija waħda mill possibilitajiet li għanda l-Europa fil-seklu 21 billi tamel pooling ta' rizorsi u dan eh, ikabbar il- il-potenzjalità, un bat fuq l-ispiża pubblika jena nifhem illi anki din tista' sir kwistjoni ideoloġika. L-ispiża pubblika tirrappreżenta xi 20% tal-investimenti huwa punt importanti ta' tluq kif nistgħu niżvilupp minn naħa l-oħra, kif nistgħu niżviluppaw is-suq diġitali mingħajr ma niżviluppaw ir-riċerka u l-investimenti li jistaw jsiru investimenti pubbliċi. Jina naqbel ma dan, jina anki najt ħagħoħra u koll. U importanti li nsibu eh, l-aħjar bilanċ. Illi neħu xkiel u koll eh, hija ħaġa li kulħadd jixtieqha, però ma nistgħux nirsolvu il-kwistjonijiet kollha ta' kompetizzjoni bejn l-istati bi Umbat eh, l-autorità ta' sorveljanza ta' so intern. Hemm nuqas ta' kontroll Ewropew pala tali. Jiena ma nishtiex noħloq kontroversja, però l-kwistjoni tal-Volkswagen u anki produtturi oħrajn turi illi spess hemm vojt bejn l autorità ta' kontroll eh, fl-istati membri u kwestjoni ta' impik. Hemm nuqqas ta' interess komuni Ewropew. U dan id-dinja ħaġa li nisqu fuq. U biex bekk ikollna mbagħad autoritajiet ta' kontroll verament Ewropej li rappreżentaw l-interess l-interess Ewropew. Għawxat iħor xvab. Grazzi ħafna, Sr. President, jena xadaw rapporter għatnħu għost iżda li stajt naqra sew il-rapport ta' Sinra Steiler u verament naħseb illi fil-fat naqbel fuq ħafna punti. Iżda minħabba li hemm il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea nixtieq si żewġ mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija torbot ma' dak li qal is-Sur Seinfeld. Naħseb li aħna fl-Ewropa ħajstaw ikonna nibqgħu fuq l-istess livell ta' Eh, stana, sanar tana, jekk aħna nibqgħu nkunu kompetittivi u jinaħseb illi fil-fatt allura rridu nkomplu naraw illi nsaħħu l-kompetittività tagħna. Il-mistoqsija tiegħi hija ir-rapport tiegħek fuq kif huwa differenti mir-rapporti oħrajn u rapporti fuq l-istrateġija tas-suq intern. Jiena naħseb illi kien hemm rapporti oħrajn fuq l-istrateġija biss u naħseb illi hemm ħafna perspettivi differenti bħalissa u jekk jiena nista' ngħidha b'mod sinċir, kolli ngħid ma nafx d-differenza minħabba li aħna għandna semestru Ewropew u r-rapport tas suq intern joħroġ ukoll f'dan il-kontest u aħna dejjem qed niffukaw fuq il-fatt illi għandna ċertu suġġetti illi fil-fatt u element li huma ta' li huma elementi li qegħdin itelfu l-implementazzjoni tas-suq eh, intern dawn ikunu inklużi bħal rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż u anke s-soċjalisti tkellmu ħafna fuq leġiżlazzjoni fil-kuntest tal- semestru Ewropew, anke l-partit tal-ħodor kienu attivi fuq dan, jiena naħseb li dan il-rapport jista' jagħti forma tajjeb ħafna sta kif għedna u rajna fuq id-diskussjoni tal-sur tal-Onorevoli Rosati u rajna li din mhux dejjem taħdem tajjeb u li l-Kummissjoni nixtieq insaqsija mis-semestru Ewropew mir-wol tas-suq intern x'ħajjiġri eżattament jekk aħna niltaqaw darba fis-sena biss biex nitkellmu fuq is-suq intern u mbagħad il-pożizzjoni noħorġuha ehm, uffiċjalment ukoll anke lill kumitati Naħseb li nistgħu allura nieqfu naħlu l-ħin. Aħjar tgħidilna u tispjegalna għalfejn dan ir-rapport huwa daqshekk siewi. Naħseb li tkun xi ħaġa li tkun ħasra kbira jekk aħna ma nħdux il-benefiċċju ta' dan kollu u nixtieq l-allura nsaqsikom dejjem mistoqsija. Did anybody else want to? Hemm xi ħadd ieħor? Eh, li xtaq jitkellem qabel ma nisimgħu minn il-Kummissjoni. Mela nisimgħu issa minnant il-Sinjora Sabin Wejand, direttur tal-Policy Coordination, li ħatina ħatatina prezentazzjoni qasira fuq is intern. Grazzi ħafna President membri onorevoli, jena kontenta li għandi din l-opportunità prezentakom l-istħarriċ annuali ta' tkabbir, Annual Growth Survey. U se nibfoka b'mod partikolari fuq l-osma li huma responsabilità tal-kumitat tagħkom. U nittama li bekk inkun nistannati eh, bidu ta' risposta għal mistoqsija ta' Surxfab. Intkom tafu illi il-Kummissjoni ippubblikat il-pakket tagħha eh, fil-bidu ta' novembru, fil-bidu tal-tini semestru. Il-pakket fih eh, il-annual growth survey li għati il-prioritajiet għastana d-dihla kemm għal livell Ewropew kif ukoll fuq livell tal-Istati membri fil-ekonomija u fil-politika ekonomika u soċjali. U dana qed jidentifika anki eh, zbilanċi possibili makroekonomiċi. U bat għanna anki rapporti ħor li janalizza situazzjoni tal-impigi, fl-Istati membri u kif qalet il-President aħna u koll rakkomandazzjonijiet għal Eurozona biex nifokaw fuq iktar interdipendenza u bżon ta' konverġenza. Issa ħane foka fuq l-Annual Growth Survey tal-2016 ċalli prioritizzazzjoni tal- tal-politika tal u naturalment fih dawn eh, kwistjoni ta' su intern u l-istrateġiji fuq is-suq intern. L-istħarriċi għajt rridu nużaw il-prezzijiet tal-komunitajiet u nirranġaw il-politika biex insaħħu l-fondazzjonijiet tal-suq intern mod eh, permanenti. U rridu nużawhom dawn l-opportunitajiet biex nkunu nistgħu nibnu il-pedament u sorsi ta' tkabbir. Fil-dan il-dokument taraw li hemm kontinuità kbira eh, mal-2015 fil-triangolu ta' policies u ċoħe għam fokus fuq l-investimenti, riformi strutturali u politika fiskali responsabli. U tnejn minn dawn u ma marbutin ma, l-elementi li għedħarsu li għamintkom fil-komitat il eh, dan l-istħarriċ anke iktar mis-sena li għaddit jiffoka fuq l-investimenti. Aħna hawnhekk għafna il-fond Strategiku strutturali għal investimenti strateġiċi l-identifikazzjoni tal-proġetti u t-tini pilastru u issa rridu nifukaw fuq it-tielet pilastru. Ah, u issa rridu naraw kemm dak li nistgħu naraw fuq livell Ewropew kemm ukoll l-implementazzjoni tas suq intern, compliance, imma rridu nħarsu anki fuq xkili hemm fuq livell nazzjonali. U daw kollha irridu nirsolvu b'organizzazzjoni. Però mhumiex kollha se jisparixxu daw jekk aħna rinforzaw il-leġislazzjoni Ewropea. Qed hemm ħafna kwistjonijiet li huma responsabilità tal-Istati membri. U aħna nixtiequ niddiskutu fuqhom fuq dawn l-ixkiel fuq livell nazzjonali u kif nistgħu nirsolvuhom. Eżempju wieħed. U għadak fil-xiri pubbliku, it-trasposizjoni totali u l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea hija eh, prerekwizit neċessarju, però mhux biżejjed biex l-istati membri u l-autoritajiet lokali u reġjonali jiksbu l-beneficju kollu tas suq intern. Irridu Ivan naħdmu fuq livell Ewropew fuq il-suq intern eh, fl-implementazzjoni, però rridu nużaw anki s semestru Ewropew biex ikonna dialogu mal istati membri. U dana kien qasam wieħed u għek wieħed iħares lej joqsma oħrajn Eh, fejn hemm regolamenti nazzjonali, xuħut minnhom anki għal eh, skopijiet ta' politika leġittima, però eh, nistaw naraw u koll nanalizzaw jekk l-istati membri għazlux l-iktar mod proporzjonali u, u l-inqas distorsiv U dan jimxi wkoll ma' tili pinastru tal-Annual Growth Survey fuq l-reformi strutturali. Hawnhekk aħna nixtiequ li jkun hemm iktar dialogu fis-semestru Ewropew tal-2016 u li huma il-reformi strutturali li jgħinuna nintegraw aħjar il-prodotti u servizzi fl-Ewropa u nejnu l-negozji jintegraw biex naslu għal-valur. U minn dan il punt di vista, il-rida politika fil-Kommissjoni deċidew li ridu saħu il-pilastru mikroekonomiku. E, ġin għadna f'postijiet oħra li dan huwa wieħed mill-pedamenti u dan huwa dak li nixtiequ nieħu fl-2016. Konkretament aħna fl-istess ħin ħriġna blan il-Growth Survey aħna publikajna anki dokumenti ieħor ta' servizzi tal-Kummissjoni ħriġna fact sheets tal-istati membri fuq dawk li huma xkiela l-investimenti kif rajna mill-konverzazzjonijiet mal-istati membri. U fejn irridu aħna natu iktar analiżi iktar fonda u noħorġu b'analiżi ħajar fi frar meta s-servizzi tal-Kummissjoni jippubblikaw anke rapporti tal-pajjiżi li huma il-bażi anki ta' semestru li jmiss ma nistawx, jiena minix pozizjoni najdilkom x'se jkunu il- eh, eh, CSRs, edkom tafu li Dombrovski u Juncker u Komissar Johan għedin naħdmu fuq dan is sujġett u deċidew eh, il-sena li għaddit li għamlu streamlining ta' dawn il-CSRs. Pero dan ma jfessirx illi il-semestru sen dajfuħ. Il-semestru huwa iktar wisa mill-rakkomandazzjonijiet, il-semestru Ewropew għand fih analizi, sensira ta' analizi ridu nżommu u fih hemm analizi illi instabu anki fil-rapport ta' Styler Għal daqstant minnaħat tal-Kummissjoni aħna naraw rabta qawwija bejn il-istrateġija ta' suq intern, il-governanza u il-semestru Ewropew. U għabbażi ta' din l-analiżi e, tal-pajizi li se toħroġ fi frar, inkunu nistaw naraw xem bżon li jisir fuq stat membru. Aħna nistennew nittamaw ukoll li għabbażi tal-analiżi tematika li toħroġ il-Kummissjoni fis semestru Ewropew, il-Komitat ta'kom ta jista' ħares lejn suġġetti li huwa importanti ħafna għalikom għal dastanta hawnhekk hawn ħafna materjal ta' analiżi uh, evidenza li qegħdin nixbru fis-semestru Ewropew u għatem ħafna minn dan li mhux qed jiġi sfruttat. Hemm ħafna ideat fil abbost tar-rapport biex insaħħu id-dimensjoni mikroekonomika. Uh, u fl-istess ħin waqt li nżommu diskussjonijiet mal-gvernijiet nazzjonali. U aħna nilqaw l-impenn tal-Kumitat f'din il-ħidma. U forsi jina dan huwa dak li xtaqt ngħid eh, unħares l qudiem biex ikonu diskussjoni. Tajba. Eh, qabel ma nagħdi għar-rapportera u xi membri li waslu wara jixtiequ jitkellmu Sinjora Gebhardt. Grazzi, skużaw, nizda it-tira tijaj wasla da daċa jitarta għalek ma stajċ nkunaw fil-ħin. Iżda naħseb illi dan ix-xogħol qiegħed issir fuq is-semestru Ewropew verament wasal ħafna analiżi, ħafna informazzjoni, ħafna rekomendazzjonijiet speċifiċi kull pajiz. iżda fl ħar mill joħroġ minn dan kollu jekk tasar tasar. Eh, eh, kolli nejt il-ma tantx għandi absit jiena nkompli naħdem fuq xi ħaġa bħal di meta ninduna li hemm ħafna bla bla, ħafna paroli u fl-istati membri mbagħad qed naraw li dawn mhux qed ikun implementat sew kif suppost fl ma kollha din raġuni jiena naħseb li nifhem li hemm ħafna ċittadini li qegħdin issaqsu lilhom infushom l-Unjoni Ewropeja. Eżattament x'qiegħda tina x'benefiċċji aħna nistgħu nieħdu fejn naslu, Għal din raġuni naħseb illi għawek fil rapport ta' Sinjura Steiler naħseb li naqbel maħħa illi jemson li hemm rakkomandazzjonijiet b'saħħithom u ċari ħafna mhux biss noqogħdu nanalizzaw rridu naraw eżattament x'jista' jsir ħalli naslu għal riżultati konkreti, ħalli verament niġġeneraw il-prosperità, għandna iktar, noħolqu iktar impjiegi u noħol u koll u noffru perspettiva li ċittadini tagħna li m'għandhomx opportunitajiet ta' impjieg. eżempju, jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna u l-kumitat tagħna li huwa responsabbli għal eh, su waħdini u su intern din hija xi ħaġa verament importanti għalina. Iżda minnaħat tal-Parlament Ewropew kolli ngħid u jiena mhux ħanoqgħod neskludi li l-ebda partit politiku, iżda naħseb illi hawnhekk fil-Parlament Ewropew mhux qed narfu kemm huwa importanti s-suq intern, aħna mhux biss qed niskellmu fuq il-flus, mhux biss fuq il-finanzjament tal-fondi u tal-proġetti rridu naraw iżda kif is-suq intern qed ikun infassal x'tip ta' bażi fuq li ma' bażi bażi komuni jew le jekk aħna xed fil-fatt infasslu l-infrastruttura tas-suq intern skont il-perspettiva tagħna u mbagħad xorta waħda nispiċċaw allura b'27 u 28 tweġiba għal mod ta' kif wieħed jista' ifassal bħala regoli f'qasam partikolari u mbagħad nerġgħu nsaqsu li nafusna allura l-Unjoni Ewropea x'qed toffrilna fejn sejrin. Ġifiri mistoqsijiet hemmhekk qed jibqgħu. Naħseb illi dak li huwa importanti ħafna u l-inkomplu saqsu mistoqsijiet li saqsiet Catherine Styler ġifiri naħseb li mexjin f'dik id-direzzjoni tajba. We're definitely developing a very et noħol u profil importanti ħafna. Ah, komitat zaħir pero għandu għawja kbira. Catherine Fidek issa bla dubju għanna wieħed mill-aspetti l-iktar importanti tal-Unjoni Ewropea, ċoħe su intern u dawn il-kustjonijiet anki fuq l-ICT u l-iktar ħaġa importanti għalli kon kontrol fuq il-su intern digitali u l-punt l-iktar importanti ma nafxek daħax fil-rapport 17% tal- tal-investimenti huma fuq riċerka u żvilupp. Biex najdu kemm huwa importanti eh, l-ICT biex ikonna kontroll fuq s suq intern. Fuq l-importanti ta' dak li għal is-sur Sintfeld. Anki din hija ħaġa importanti ħafna kif niżguraw il-persuni li għandhom il-ħiliet jistaw jimxu liberament u jużawhom dawn il-ħiliet. Din hija ħaġa importanti kif inti għattu koll. Anki jekk inti titkellem flok is-sur Gwoga l-lum fuq il-digitalizzazzjoni dak li semmejt inti dan importanti illi jorbot anki ma dak li għal sur Duran u anki l-opinjoni ta' Sur Doran fuq l-ekonomija ċirkolari kollox huwa marbut fl-imkien. Naturalment dan qed jagħtina viżjoni ġenerali kbira ħafna ta' kif jaħdem is-suq intern dawn huma kollha kwistjonijiet importanti. U anki l-Kummissjoni nixtieq nirringrazzja ta' kif ta' dak li kienet qed tgħid fuq kif fit-tlet punti ta' triangolu il-politika fiskali u riformi strutturali u l-investimenti dawnu ma kolla affarijiet importanti. Anki dak li għalet signora Gebhardt fuq il-perspettivi rridu nishtiqu li dawn u ma kolla elementi li jaħdmu tajjeb u kifat fil-bidu biex ikonna su intern li jaħdem irridu natu iktar importanza dan il-proċess ċentrali u kif għal anki sur ġvab dawn huma aspetti ċentrali u dan jista' jħodna pass il qoddim biex nizguraw biex ma jkunniex biss kliem imma anke azzjonijiet. Għal stat nirringrazzjakom, ir-rapport fil fat jista' jittejjeb, għada għanna laqa ta' Shadows u fis-16 ta' Deċembru se jkonna fil-kumitat oh, oh, u fi 26 ta' april li għal-ġurnata ta' Robert Burns li huwa l-poeta nazzjonali tal-Iskozja se jkollna il-vot <laughs> fil-plenarja. Et jider li għedin nimxur qoddim. U għandek xie ammendi anki inti stess biex biex nżidu l-importanza tal- uh, tal-rapport. Bekk, hemm ħafna kooperazzjoni li li isseħ anki fil-emendi. E, issa għedin miexin tajjeb, għedin l-qoddim fuq il-programm. U naf li ħafna interess fil-punt li mis, nistaw nihdu nistaw nibnu l-punt li mis. Nistaw nieħdu pawza ta' 10 minuti jew 15 minuta u nkomplu bil-punt li mis tal-24. Għamilu kemm ma titkellem il-Kummissjoni. So the commission um, is here, but the person who was going to eh, Il-Kummissjoni edha, però għafna ħafna li mumiċaw, sejkom nistennew.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 Ladies and gentlemen, there are over 20 members. Signori, għaw iktar minn 20 membru tal-Parlament Ewropew minn gruppi differenti u minn pajizi differenti il u suppost għaw il-Direttur Ġenerali tal-Kommissjoni Ewropew biex jirrepreżenta r-rapport għarru li ġej għadu ma wasalx nistaw nitolbu membru ieħor lil kommissjoni biex jagħti il-preżentazzjoni floku, però peress illi is-sitwazzjoni e, e, hija gravi u għaw ħafna membri tal-Parlament qed jieħduha bis-serjetà, naħseb għandna nistennew sakemm jiġi l-Viċi Direttur Ġenerali biex nisimgħu direttament minn għandu. Għaw xi problema għaliex għadu ma wasalx għax qegħdin issa qegħdin eh, daxxin kmini, però għadu ma wasalx. Should we wait five more minutes? Nistennew 10 eh, eh, minuti ilu għalunna li kien se jasal wara żewġ minuti. Nistennew ftit ieħor? It's another five minutes. Nistennew ħames minuti ieħor.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 il-Viċi Direttur tal-Segretarja Ġenerali, il-Viċi Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni. U qed jipproponu li naqbżu l-punt fuq l agenda u ngħaddu għall-punt ta' wara. Però mhumiex miexaw il-persuni li jistaw jagħmlu l-punt ta' wara, mela se jkollna nistennew xorta u nkomplu nistennew. is, is he taking Um, okay, so we're going to move on to a... Tajjeb, Melissa, sanaddu fuq il-punt numru 7 tal-agenda, illi hija prezentazzjoni tal-Kummissjoni pal proposta ta' direttiva fuq il-kontroll, possess u xiri tal-armi. Għadu kif wasal il-Viċi Direttur Ġenerali tal-Kummissjoni Sur Del Sop u aħna dejjem nistaqsu li nis jaslu fil-ħin għax nishtiq nota li ħafna membri tal-Kumitat prezenti. Kienem leġislazzjoni fuq l-armi tan-nar mill-1991 u dal-aħħar kienem moħra mill-reviżjoni tal-2008 il-predeċessur tiegħi kien wieħed mi shadows il-revizjoni fuq ir-regolament ta' implementazzjoni fuq kif wieħed jista' jiżgura illi l-armi tan-nar jiġu deattivati eh, b'mod xieraq u hija sfortuna kbira illi din il dan regolament ta' implementazzjoni dam daqseg biex jiġi approvat pero jena fimt li dan ġi approvat 15 ilu. Strattant il-Kummissjoni ħarġu din il-proposta u malli jena smajt fuqa tlabt li l-Kummissjoni biex tiġi fil-Kumitat Imko ħalli tippreżenta dan il-regolament fl-aktar kmini possibli. Aħna nafu illi il-proposta fija elementi illi tejjeb il-kummerċ, Eh, u il-markatura u tracking tal-armi deattivati. U jena u kol naf illi hemm tħassib mill-membri tal-pubbliku fuq partijiet mill-abbozz detaljat. U jidir li wkoll li hemm ħafna interess fuq kwistjonijiet ta' tfasil. U peress li dini laqa anki pubblika u nixtieq ninfakkar l membri tal-pubbliku illi huwa ir-ruol u dmir ta' dan il-Parlament il niprezentaw emendi għal regolament għal daqstant kull proposta minnant il komissjoni ma tistax tiġi eh, nista tiġi konsidrata finalizzata sa kem tiġi anki approvata mill eh, u votata mill-Parlament. U un tejbu anki l-komunikazzjoni bejn l-autoritajiet, però sadattant eh, il-regolament eh, għandu inkludi anki il trafikar tal-armi illegali u il-Kommissjoni il-ġimma li għaddit ħarġet bi proposta oħra fuq il-armi illegali. Allura jina essa senati il-mikrofonu li sur dessar biex jatina l-proposta tijaw biex jiprezenta un bataw numru ta' membri u niftaħ lista ta' kellima jekk jixti u jamlu l-mistoqsijiet. l għol net il-koordinaturi. Sur Dese. Sur eh, Dispjaċin li wasaltalt jena wasal imma għandi raġuni tajba ħafna u nista' ngħidilkom li musa se jerġa' jiġri dan għax kelli raġuni verament valida jiena memx għalfejn nispiegalkom il-kontest, il-kontest intkom ta' fuq, ta' fuq li huwa sensitiv, memx għalfejn nitkellem fuq dan il-punt ħafna. Intkom tifmu l-kontest ta' dak li għamilna u għaliex għamilniħ. Nishtiq nistqar illi b'din il-proposta tagħna aħna ma nixtiequx insolvu l-kwistjonijiet kollha marbutin mal-kwistjoni tal-armi. Aħna maħniex qed nifukaw fuq aħna qed nifukaw fuq traffiku illegali tal-armi u intkom tafu illi l-aġenda tal sikurezza tal-Unjoni Ewropea li ġiet adottata f'Diċembru mill-Kunsill tixtieq tirrispondi għal għal traffiku tal-armi illegali. Għal daqstant mux fuq dan id-diskussjoni li qed nagħmlu issa, anke jekk din hija kwestjoni importanti. il mizuri li qed proponu ma bazati fuq tliet studji li ġew prodotti minn konsulenti u produċejna rapport tal-Kommissjoni li ġie komunikat lill parlament Ewropew u l-Kunsill. U dan ir-rapport jippreżenta evalwazzjoni tal-implementazzjoni ta' direttiva fuq l-armi tan-nar Mm. Eh, u batem il-Kummissjoni Internazjonali, nishtiq l-om u ukoll tal-informazzjoni li tawna. X'inhuma il-ħames tibdiliet li niproponu eh, jinbidlu fid-direttiva. L-ewwel bidla fuq il-kategorija tal- fuq il-kategorija tal-armi tan-nar, ċoj biex nitkellmu biċċar. U mhux kif rajt postijiet fuq l-internet jew reazzjonijiet aħna man aħna maħnix maħnix l-intenzjoni li li inneħu l-armi ta' nar semi automatiċi. Aħna nishtiqu niprojbixu żewġ tipi ta' armi illi ġew identifikati bħala perikolużi potenzjalment. L-ewwel net. E, dawn l-armi automatiċi li ġew konvertiti e, u uh, saru semi automatiċi u li naturalment jistaw jerġaw jiġu konvertiti biex jisiru automatiċi. Aħna u koll nishtiqu e, nikonsidraw e, dawk semi automatiċi għall-użu ċivili illi għandhom l-istess aspet bħal e, għal semi e, automatiċi, per eżempju Kalashnikov semi automatiko. Però Però hemm sitt tipi oħrajn ta', ta, ta armi semi-automatiċi li mux qed jiġu modifikati u, u jistgħu jiġu mixtrija mill-ċivili wara autorizzazzjoni. U jiena nixtieq ngħidu biċarda. U tini propost, tini punt importanti fil propost huma illi l-armi alarm and signal aħna niproponu illi dawn ikunu koperti bid-direttiva, però wara dikjarazzjoni sempliċi. U barra minn hekk niproponu wkoll illi il-Kommissjoni tadotta speċifika teknika biex tiżgura li dawn l-armi ma jistawx jerġgħu jisiru jiġu trasformati farmi tan-nar. Allora, l-ewwel kwistjoni hija fuq il-kategoriji ta' firearms. It-tieni element tal-proposti tagħna jirrigwarda eh, l-armi deattivati. Fil-kontest ta' direttiva eżistenti, l-armi deattivati mhumiex konsidrati armi tan-nar, imma sempliċement biċċi tal-metall. Li jfisser dan illi kwalunkwe persuna privata tista' tixtri dawn il-biċċiet ta' metall minajr ma jiddikjarom u jistaw jiċirkolaw kull imkien fl-Europa. Dawn l-attakki terroristi reċenti eh, eh, affermaw il-ġow riattivati dawn Eh, dawn l-armi u ġew bil-terroristi. Għal daqstanti dikjarazzjoni ġita dotata fit-18 ta' novembru mill kommissjoni fuq ir-reattivazzjoni u introduċit kriteri speċjali li konsidra eh, dan pala riskju ta' il-deattivazzjoni, però dan huwa riskju li ma nistawx neskludu kompletament. U għal daqstant il-proposta li qed niproponu hija illi nakwizixxu ta' dawn l-armi tan-nar l-iktar perikolużi anki wara deattivazzjoni. Dawn jirrigwardaw il-kategorija A. Imma mhux il-Kalashnikov automatiku illi ġi deattivat se jkun eh, sottopost għad direttiva. Din hija għal tal proposta. Umbagħad fuq il-kategoriji l-oħrajn, dawk li mhumiex koperti bil-kategorija A, il- armi deattivati jistgħu jiġu akkwistati mill-privati, però niproponu li dawn kollha għandhom jiġu soġġetti għal dikjarazzjoni. Aħna ma nixtiequx noħolqu eh, pis amministrativ mux neċessarju. però rridu nipermettu il-polizija illi <laughs> jużaw, jġildu kontra dawn e użati. It-tielet aspett, l-użu tal-internet. L-internet u għawżat istam il-personi privati biex jistru u jibijaw kull kategorija ta' prodotti u għank servizzi. U dawn inkludu għank l-armi ta' nar. U aħna nafu illi illi il-bejħ tal-armi fuq l-internet huwa iktar diffiċli li jiġi kontrollat. U se jkun iktar diffiċli li jiġi kontrollat fil-futur, però nafu wkoll illi dan u kanali illi jista' jiġi użati mit-terroristi biex jinxtraw l-armi illi mumiex autorizzati u anki biex jixtru armi legali. U il-kollega prova l-esperienza e, u wara ħames minuti seta xtara kit speċjali biex jitrasport, biex jitrasforma e, e, arma e, semi-automatika f'waħda automatika aħna nħossu li rispju għal-ċittadini huwa importanti ħafna. Allura pratikament aħna x'niproponu Illi nipprojbixxu il-xiri tal-armi tan-nar eh, eh fuq l-internet għal persuni privati. Ifisser e dan li privati ma jkunux jistaw jimportaw l-armi minn stati membri oħrajn. Però dan għandu jisir se biss eh, b'dealers u brokers autorizzati. Il-raba element il-brokers u l-kollezzjonisti. Għalissa, il-dawn il-persuni mumiex soġġetti għal direttiva eżistenti. Fu il e- e- dealers aħna ma nishtiqux noħol u diffikultajiet għal dawn il-kategorija ta' persuni, però nħossu li għandhom ikunu soġġetti għad direttiva. U dana ma jfissirx li se nwaqfu li jixtru e, l-armi però jridu jitolbu l-autorizzazzjoni taħt l-istess kondizjoni bħal kwalunkwe persuna privata oħra. U fl-aħħar, l-iskambju tal-informazzjoni bejn stati membri. L-attakki terroristi reċenti u rew l-importanti li kunem skambju ta' informazzjoni bejn stati membri fuq l-autorizzazzjonijiet illi jistaw jinataw l persuni privati u l-karatteristiċi principali ta' kull arma tan-nar. U attualment din l-informazzjoni hija disponibbli biss fuq livell nazzjonali. Aħna nixtiequ e, nifavorixxu l-iskambju ta' informazzjoni minn l-Istati membri għax nħossu li dan huwa ta' importanza estrema. Jiena nista' nieqaf hawnhekk biex nagħtikom l-opportunità titkellmu u nerġa' nitlob skuża tal-li wasalt tard. going to take the first round of questions from the... Mela, l-ewwel round ta' mistoqsijiet minant il-koordinaturi l-ewwel. Umbat wara il-membri normali. Mela nistaqsu kwest mistoqsijiet u nittolbu li l-Komissjoni tirrispondi. Evelyn Gebhardt. Grazie. U grazie u koll tal-li tajtna spiegazzjoni għal darboħra tal-proposta tal-Komissjoni. Din hija ħaġa importanti ħafna għax huwa ċar illi fuq l-internet hemm kampanja attwalment u naħseb li ħaġa tajba illi mm, natu sens ta' kalma, mhux kull ma wieħed jista' jaqra u jisma' u anki l-email eh, jaqblu mal proposti attuali tal kummissjoni Dan huwa punt wieħed il-Kummissjoni hawnhekk qed il proposta eh, li mumiex liġi għat għat iridu eh, għat tittieħed deċiżjoni kemm fil konsil kif ukoll fil-Parlament. Il-proposta eh, miex liġi u l-proposta prezentata mill-Kummissjoni huwa bla dubju pass fi direzzjoni tajba, però nixtieq ukoll nirċevi iktar informazzjoni barra minn hekk u nixtieq inkun naf fuq tini punt tiegħek, ċoe fuq l-armi alarm and signal dana supposti kun kopert b'dikjarazzjoni sempliċi, jena minix zgura xie tfisser din id-dekjarazzjoni, min irid li tagħmel din id-dekjarazzjoni u xi rid kjara, u x'inhu għal punt ta' din id-dekjarazzjoni. Ma fimx x'fiha d-dekjarazzjoni għal daqstant jiena eh, nixtieq inkun naf, mbagħad kjarifika fuq il-xiri online. Inti fil-bidu qatt illi mhijiex kwistjoni tal- kummerċ tal-armi illegali. Ebben mbagħad wara fil-raba punt tkellimt fuq l-armi fuq il-kummerċ tal-armi illegali. U forsi dina miex eh, raġun. Mux ħerna tun eh, definizjoni ta' min jista' jistrijom legalment daw. Inti fl-ewwel sentenza għat illi ho l-impressjoni li tawni hija e e e il-kummerċanti biss u mhux il-individwi privati jistaw jihdu sem f'da, però mbagħad wara inti għat illi anki l-kollezzjonisti jistaw ikollhom il-possibilità u l-permess. Issa għabbażi ta' xiex il kollezjonisti jistaw jiġu konsiderati bħala kommerċanti u mux individwi. Anki din hija kwistjoni li ta' minn wieħed ikċara. U aħar punt, meta inti tkellimt fuq l-iskambju ta' informazzjoni bejn stati membri, dina kienet diskussjoni pjuttost vivaċi fl-2008 meta aħna għamilna l-aħħar revizjoni tad direttiva L-istati membri kienu reticenti li jimxu f'din id-direzzjoni. Inti taħseb verament li fis situazzjoni attuali l-istati membri se jkunu iktar komprensivi? naħseb li huwa neċessarju illi l-informazzjoni tiġi skambjata eh, transkonfinalment eh, fuq ktib ta' armi eh, ġew skambjati u min jista' jixtrihom u bihom għax fil-fatt ir-regoli tal-istati membri huma differenti ħafna anke jekk għandna liġijiet komuni. Dan huwa punt importanti ħafna. Inti fuq da diġà tkellimt mal-istati membri u inti lest huma forsi għandinajt eh, u ma lest jihdu l-passi eh, biex jikunu jistaw implementaw dan il-regolament, mela jiena biex niċara s-situazzjoni, jiena se nisma mela il-koordinaturi l-ewel. Naf li Andreas mu mixaw, ma nafx jekk eh, dan dalten l icr Grazie kif diġat qabel dan huwa suġġett diffiċli ħafna. Għandna bżonn ta' leġislazzjoni qawwija kontra l-armi, aħna għandna eh, provvista pan-Ewropea u jista' jkun hemm ukoll iktar possibilità ta' skambju eh, ta' informazzjoni, però ora tkun eh, ċara u inforzabbli u mhux biex noħol noħolqu iktar armi illegali għax ma nistgħux nintraċċawhom ma dawk li jiġu użati l-iktar fil-kriminalità u fil-attakki ta' terroristi. Allora jien għandi żewġ mistoqsijiet ġenerali għall-Kummissjoni l-Onet fuq dak li għandu xaqsam fuq il-proibizzjoni tal-armi deattivati. Mieta iluf fi ċirkolazzjoni Jekk wieħed jipprojbihom mill-lum għal sej, l-effett se jkun li kolla se jintħbew daw u se naħorqu iktar illegali għax in-nies iridu jħelsu minnhom daw. Allora jiena verament eh, tinkwetani din ħaġa. L-armi deattivati ma jistawx jiġu eh, użati eh, bid-definizzjoni u la darba wieħed jerġa' jirrattivhom isiru illegali u hemm min dawk se jippruvaw isibu anki mezzi oħrajn barra minn dawn l-armi reattivati. Hemm xi ċifri fuq l-armi illi eh, fuq il-każijiet li fej ġew użati dawn l-armi eh, eh, reattivati. U x-situazzjoni se jkun hemm fil-mużewijiet illi użawhom daw jew fil-film. -film, dawnu ma kolla industri legali, x'se jkun l-effett fuqhom. Eh, Umbat fuq il-proibizjoni fil-beħ fuq l-internet. L-onet l-infurzar, kif se tamluħ? Aħna eh, għanna su intern digitali hemm ħafna affarijiet li ma nistawx ninfurzaw fuq l-internet daqstat musta se jkollu effett il-regolamentakom u x'qegħdin tamlu biex biex biex biex nawtu l-possibilità li l-persuni legali jishtruhom b'mod legali fuq l-internet. Dana mhux approċċ aħjar milli namlu proibizjoni ġeneralizzata li ma nistgħux ninfurzaw? Iva, għanna in namlu għom iktar diffiċ reġistrazzjonijiet għal dawk legali Però ma ridux nar u situazzjoni. Aħna fir-Renju Unit għandna esperjenzi diffiċli esperienza diffiċli fuq dan u naħseb illi issa għandna regoli proporzjonati tajbin ħafna u jien għandi tħassib illi l-approċ tal-Kommissjoni jista fil-fatt jimmina l-passi li ġaħadna. Grazie. Dita xansaba. Thank you, Chair, and I would like to thank the Commission. Grazie ħafna, Signor President. Grazie u koll il-Kommissjoni tal-prezentazzjoni jina naf u u naqbel dwar il fat li dan huwa qassam li huwa kompetenza tal-Unjoni Ewropea, ġifieri l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni, ġifieri jiena naħseb li l-ħruġ ta' permessi għal għall-armi tan-nar kif ukoll il-kummerċ bl-armi tan-nar għandu jkun jispoġġa taħt skrutinju u iktar kontroll u dan huwa wieħed mill-oqsma fejn għanna suq intern jaħdem tajab ħafna sfortunatament. Kulħadd jista' jmur jixtri fuq l-internet xi arma tan-nar li għadi attivata u jużaw il-partijiet ta' din l-arma sabiex jibnu kol arma ġdida. Jiena naħseb illi dan flimkien ma' suq illegali illegali tal-armi illi għadhom fil-pajjiż u fil-żona tal-Balkani wara il-gwerra fil-fatt qed jagħmel sitwazzjoni iktar għara ġifieri rridu niżguraw li r-regoli għandna bħalissa huma mforzati u mdaħla fis-seħħ kif inhuma bħalissa rridu ninsistu li r-rekwiżiti minimi għall-attivazzjoni tal-armi tan-nar huma stabiliti u apparti minn hekk dawn rridu jkunu implementati għalhekk jiena nilqa il-regolament ta' implementazzjoni tal-Kummissjoni. Iżda aħna rridu naqodu attenti u naraw xem fil-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva u xandu jkun l-għana u l-lini tagħna. Aħna għanna xewqa li nwaqfu darba l-dejjem il-kummerċ illegali u l-mhuwiex etiku, iżda ma nistgħux nikkastigaw it-tajbin mażina dawk li għandhom permessi legali għal-armi tan-nar li jużawhom pereżempju għal kaxxa jew kella għad-difiża tagħhom stess. Jiena naħseb illi dawn iċ ċittadin li rispettaw il-liġi jridu jaraw drittijiet tagħhom ukoll ikunu garantiti inkella il-proposta mhijiex ħadd irrispetta l-istennijiet tagħna. Jien naħseb li jridu nqogħdu attenti ħafna għal dak illi ħanamlu ħan nivitaw li kunem nuqqas ta' eh, interpretazzjoni tajba ġifri naħseb l-pozizjoni li ħatiħu l kummissjoni għandha tkun iktar preċiża kif qalu il-kollegi qabli jien irċivejt mijiet ta' Eh, e-mails minnaħat tal-ċittadini tal-Repubblika Ċeka u ħanara illi namel minn kollox ħalli nsemma leħenom dawn iċ-ċittadini. Irridu naraw kif nistgħu nipproteġu l-sigurtà kollettiva sa fl istessin rispettu drittijiet tal-individwu. fl istessin nixtieq insaqsi l kummissjoni sabiex tkun iktar ċara u tispeċifika fiex ħajkun qed tikkonsisti l-proibizzjoni tal-semi-automatic weapons. Inti semmejt fil-qosor dan, iżda pereżempju l-armi tan-nar fil-kategorija tal-isport u l-kaċċa dawn ukoll ħajkunu koperti jiena u ċittadini tagħna nixtiequ nkunu nafu iktar fuq din kwistjoni ħalli mbagħad nkunu nista' nistgħu niddiskutuha blaħjar motek kif konna il-kjarifika u l-informazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna Pascal Durand. Grazzi ħafna, Signor President. Jiena kultant inħoss li edin nisimaw li ċittadini fuq ċertu punti, meta jkallmuna fuq ċertu punti, zda fuq affarijiet oħrajn. Le, ma nisimawx xet jgħiduna. Naħseb li hija ħasra. Ħasra illi aħna qegħdin norbtu l-possess ta' l-armi tan-nar u il-bejħi l din l-armi tan-nar ma din il- ma dawn l-legalitajiet kollha. Jina nara illi fil-fat fl-Amerika huwa ħafna faċli li tixtri arma tan-nar u hemm xi elf persuna fis-sena li jmutu minħabba li jkunu maqtula b'dawn in-nies. Naħseb b'dawn l-armi tan-nar jiena naħseb illi fil-fatt fi Franza għanna biss 365. Franza forsi mhux l-aħjar, laħjar l-aħjar sistema, iżda ma sibx laqqas li nistgħu nitkellmu fuq dan is-suġġett mill-perspettiva ta' liberalizzazzjoni tar regoli kummerċjali. Anka f'dan il-kontest jiena naf illi kien hemm ħafna kaċċaturi wkoll u kien hemm fil-fatt persuna li kienet qiegħda tiġri fil-foresta u b'inċident kienet maqtula minħabba kaċċatur. Naf iżda li hemm nies li qed jużaw l-armi tan-nar l-isport u għal kaċċa iżda ma jfissirx li aħna ma nistgħux nirregolaw iktar is-suq. U l-kummerċ fl-armi tan-nar dak kollu li għandek tagħmel. Huwa tipprova tuża arma. Jiena servejt fil-armata fil armata għamilt eh, ġifri servejt servizz militari fi Franza u allura użaj dawn l-armi tan-nar semmi automatiċi. Mhux sekk faċli iżda jekk din l-arma semmi automatika tintuża bħala arma automatika, l konsekwenzi jistgħu jkunu perikolużi ħafna. Jiena naħseb il-Kummissjoni qed tagħmel xogħol tajjeb ħafna Il-Kummissjoni għalet ukoll ħadd irreverdi dan it-test, fortunatament il-kuntest li nsabu fih bħalissa huwa drammatiku ħafna ma naħsibx li hemm għalfejn nitlu fis dettalji, iżda m'hemmx għalfejn inħaltu l-affarijiet ma' xulxin hemm bosta stati membri fl-Unjoni Ewropea illi għandhom żewġ kategoriji ta' armi jew armi li għandek bżonn il-permess għal jom jew nkella armi oħrajn. Aħna nanna din is-sistema li pjuttost diretta, inkollu nitkellmu fuq regolamenti aħjar, regolamenti iktar sirja u li jistgħu jkunu implementati aħjar, però naħseb illi jekk ħajkonna xi seba' kategoriji differenti ta' armi ta' nar ħajkon iktar komplikazzjoni mill sempliċità ġifir l kummissjoni Ewropea għalfejn ma taħsibx sistema li kollha biss żewġ kategoriji ta' armi ħallibek eh, ma nikkonfondux bis l-ċittadini, jina naħseb li jiva rridu nisimaw l-ċittadini, pero jina nishtiq nkunna naf il-Kommissjoni Ewropea ma li ma NGOs ikkonsultat u tkelmed. Jiena fil-fat familjari ħafna ma lobbyists illi fil-fat jaħdmu ħafna favur liberalizzazzjoni tal-beħ tal-armi tan-nar, l-għan nishtiq nkun naf eżattament il-Kommissjoni għamint kelmet. Is-Sur Ivaskovic minn JFDD. Grazzi ħafna, Signor President, ma nafx jekk fimċ kollox sew. Però il-proibizzjoni li hija proposta allarmi tan-nar li huma semmi automatiċi Ikolli ngħid li l-armi tan-nar semmi automatiċi ma simili ħafna dawk automatiċi u dawk li huma semmi automatiċi jistgħu jintużaw ukoll u jew ikunu mibdula b'xi mod u jintużaw bħala armi automatiċi. Ġifieri il-proibizzjoni fuq dawn l-armi tan-nar semi automatiċi kont qed naħseb jiena jekk aħna ħan imponuha. Jekk wieħed imbagħad jkunx jista' jikkonfiska lura armi tan-nar ta' ħafna ċittadini dan jista' jfisser għal telf allura ta' ċertu telf li jistgħu jbagħtu minnhom daw iċ-ċittadini. Minna l-oħra jina kontet naħseb. Jekk il-bidla fid-direttiva permezz ta' minħabba raġuni tal-attakki terroristiċi naħseb li jista' jkun żbal minħabba li il-leġiżlazzjoni li aħna nixtiequ nbidlu ħat affettwa anka li ċittadini li rispettaw il-liġi u mhux biss it-terroristi huma allura iċ-ċittadini rispettaw il-liġi li ħajaraw illi l-aċċess għal armi tan-nat ħajkunu limitati. Andreas, t tkellem? Iva, grazzi, Signor President. Jina jiddispeċini illi lew fil-bidu tad dibattitu jima konċaw, iżda minħabba illi il-rappresentant tal-Kommissjoni wasal tard jiena kellim ftit fl-uffiċċju ħabba li kelli għaddija. Issa, jiena naħseb illi hija xi ħaġa tajba li għandu jkun hemm regoli meħtieġa ħalibek l-armi tan-nar jista' jkollu wieħed biss jekk ikun hemm il-permess u jkun hemm iktar kontroll. Din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna mhux noqgħod intenni għalfejn. Jiena naħseb illi għal kaċċaturi u anka dawk li jużaw dan bi sports, anka il-Kummissjoni Ewropea minħabba il-loġika naħseb li huwa importanti ħafna illi fil-mezzi tax xandir aħna naraw li nispjegaw sew għalfejn kien hemm din il-tieġa Jiena naħseb li din m'għandix taqsam biss mal-attakki terroristiċi, jiena naħseb li hawnhekk ftit minna jaħsbu illi l-armi tan-nar verament kienu simli għal dawk li jintużaw b'dawn l-attakki sfortunatament. Allura lina l-Kummissjoni nixtieq insaqsija x'inhu għalan ta' din il-proposta. U dawk illi fil-fatt jużaw l-armi tan-nar għal-kaċċa jew għall-isport u li xtraw bil-permess l-armi tan-nar tagħhom. Kif ħan l-um allura li issa hemm ċertu affarijiet li huma projbiti, jiena naħseb li din ħataħloq ħafna fil-fat problemi għal kaċċaturi u dawk li jużaw l-armi tan-nar għal-anijiet ta' sport, u allura nixtieq li jkoll iktar kjarifika mill-Kummissjoni. Best, um, this is Mr. Tarabella. Mela għanna issa s-Sur Tarabella, s-Sur Bossoit. Signor Xoleva, Sur Obermeyer, Schwenfeld, Tanti, Karas, Metzola u jiena. U Catherine, Catherine Steiler u koll. Għanna ħafna kellima, l-ura dan ifisser li l-punt li mis fuq l-agenda ħan diskutu daqxejn iktar tard. Nitlobkom sabiex eh, issaqsu biss mistoqsijiet fil-qosor ħalli ma ntawlu xwis. Is-Sur Tarabella. Grazzi ħafna l-rappresentant tal-Kommissjoni tal-prezentazzjoni jina naħseb li l-lan tagħna llum għandu jkun illi innaqsu kemm jista' jkun l-użu tal-armi tan-nar awtomatiċi u dawk semi automatiċi u naraw l-armi tan-nar semi automatiċi ma jintużawx jew ikunu użati sabiex jinbidlu għal armi awtomatiċi. Aħna mhux biss qed nitkellmu, mhux qed biss biex nitkellmu fuq dan istanka jekk inħarsu lejn il-kummerċ illegali nafu li f'ċertu pajjiżi hemm ċertu regoli stretti ħafna fuq dan iżda dan qatt ma waqqaf lill-ebda ħadd eh, biex ibieħ il-Kalashnikovs biex xejn fil-kafejs jew fil-barijiet, ġifiri jiena naħseb illi wieħed għandu jiffoka iktar fuq il-kontroll, fuq traceability, fuq proċeduri komuni, fuq il fat li jahna rridu naraw li l-armi li jkunu deattivati u marreġistrati u koll, l-armonizzazzjoni fuq dan il level hija interessanti ħafna. Allora nishtin saqsi l-Kummissjoni, inti tixtieq li jkun hemm iktar armonizzazzjoni u għamiltu proposta l direttiva iżda għalfejn ma jkollniex proposta għal regolament minħabba li jiena fl-esperjenza tiegħi rajt li nixtiequ armonizzazzjoni aħjar ah nejdu l-istati membri għandhom l-alternativa li jarmonizzaw minn flok ma nimponu ħalli ikolna xi tip ta' ftehim. Aparti minn hekk għandna din il-kwistjoni li għandha x'taqsam ukoll ma l-isparar dan l-isport u anke l-anijiet ta' kaċċa ma nasibx illi dawn l-osma għandhom ikunu koperti minn din il-projbizzjoni, ma naħsibx li għanna neżagġeraw laqqas Hemm ċertu pajjiżi illi għandhom proibizzjoni anke fuq l-armi tan-nar tal-kaċċaturi jew dawn illi huma jipprattikaw l-isport ta' l-isparar iżda naħseb illi hemm bżonn ta' kontroll. Isna bassajt.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 Hija ikun ristret wieħed li fil-fatt għandu l-armi tan-nar bil-permess li huwa kaċċatur. Aħna kif nistgħu naraw illi nużaw bl-aħjar mod dawn l-armi tan-nar u nagħmlu distinzjoni bejn nies illi fil-fatt għandhom l-armi tan-nar għal-anijiet ta' rekreazzjoni u oħrajn. U kif nistgħu naraw illi fil-fatt namlu din id-distinzjoni bejn il-kriminali u dawn il-nies. Aħna mhux dejjem qed nitkellmu fuq eh, armi illegali, dawn huma armi li huma xtrawhom bil-permess. Aħna nixtieq nkunu nafu x'inhuma il hija differenza bejn dawn l-armi tan-nar li jintużaw fl-attakki terroristiċi u tip ta' armi tan-nar oħrajn irridu naraw kif qed jinxtraw dawn l-armi tan-nar li qed jintużaw frattakki terroristiċi pereżempju fuq is-sita tal-internet jew nkella b'mod illegali. Irridu naraw eżattament dawn kif qed jinxtraw. U l-kontroll m'għandux ikun eżaġerat laqas. Ħaġa oħra dwar ix-xiri fuq l-internet. xinejdu għallura għallarmi armi tan-nar li huma legali. Nittama li nkunu nistaw nimplementaw ukoll regoli b'tali mod illi jistaw jippermettu xorta waħda u l-armi li kun jistaw jinxraw huma legali. Grazzi ħafna kif qalu ħafna ħrajn. Naturalment, kollha kemm aħna nifmu illi għadna jkonna proposta, għadna jkonna leġizlazzjoni li tista' twaqqaf il-kummerċ illegali, però fl-istess ħin jina naħseb li huwa importanti li naqtaw linja ħalli ma namluwix impossibbli għal kaċċaturi u dawk li jużaw l-għamil tan-nara l-sport sabiex jużaw il- l-armi tan l-attivitajiet legali minna tal-kommissjoni. Tista' terġa' tennilna dawn l-armi ta' nar semi-automatiċi li jintom fil-fatt għandkom l-intenzjoni li tipprojbixxu li ma huma. Apparti minn hekk, intom qegħdin tipproponu li kull ħames snin wieħed irid iġeddet il-liċenzja tal-arma tiegħu. U l-arma ma tingħatalekx permezz għalija jekk inti ma morċ għan tabib sabiex joħroġlok ċertifikat sabiex juri eh, jivverifika li inti tajjeb mentalment ma taħsibx li daħħa jibkomplika aktar l-affarijiet u jagħmel l-affarijiet iktar burokratiċi f'pajjiżi tobba huma obbligati li jirrapportaw lill pulizija jekk fil-fatt ikun hemm xi ħadd li jkun jagħti mur għand it-tabib u l-tabib huwa obbligat fil-fatt li jinnotifika mill-ewwel il-pulizija jekk jara illi persuna li għandu u għandha liċenzja għall armi tan-nar u aħjar ma jkollux. Però jina naħseb li din ir-regola ġdida li ikonna din il-verifika u l-fat li rrit t-tġeddet il-licenzja kull ħames snin. Eh, x'inhi huwa s-sens tagħha? jena naħseb illi aħjar nisimgħu liċ-ċittadini u l-azzjonijiet sabiex niġġieldu kontra t terroristi m'għandhomx fil-fatt iġennu l-ċittadini iktar minħabba li l-ħajja tagħhom qed issir impossibbli iktar minħabba regoli. Iva, għatfadal ħafna kellima u fil-fatt ħanatikom biss żewġ minuti jiena nixtieq illi il-sessjoni tal-ODR mhux ħanibdew aktar tard mill-6 kwart. U mbagħad jekk ma nlestux kollox sas-sitta u nofs bej il-koordinaturi mbagħad naraw x'nistgħu nagħmlu nhar il-ħamis. Hemm xi ħadd li għandu xi oġġezzjoni? Is-Sinjor Xlelova. Grazzi ħafna jena nishtiq, ringrazzi ħafna l-Kommissjoni tal-li prezentat din il-proposta. Fl-opinjoni tiegħi din il-proposta hija importanti ħafna s-sigurtà, importanti li jkollna aktar kooperazzjoni imsaħħa, parti minn hekk irridu nappoġġaw ukoll skambju ta' informazzjoni aħjar traceability, etc. Jina rċivejt ħafna emails u koll li huma emails relevanti ħafna. Emails li ntbatu minn nies illi għandhom il-liċenzja u huma għandhom huma sidin fil-fatt ta' armi tan-nar legali. Jina nxinnejt li hemm ħafna stati membri differenti li għandhom liġijiet differenti għalfejn ma neħdux eżempju minn pajjiżi li għandhom liġi ta' kwalità tajba ħafna u hemm ċertu pajjiżi wkoll fejn hemm kważi l-ebda problema bl-armi illegali. Jiena naħseb illi l-isforzi tagħna għandhom ikunu fukati fuq ġlida kontra l-beħ tal-armi illegali u għanna nifukaw esklusivament fuq hekk. Iżda kif qalet il-Kummissjoni din il-proposta ma kienitx qed issemma sabiex aħna naraw jekk jistax ikollna daw l-armi tan-nar illegali. Jien naħseb ma nix nikkastigaw iżda laqqas lil dawk li għandhom il-permess ta' armi legali minħabba illi allura jekk wieħed ma jistax jixtri din l-arma b'mod legali, allura ħadd tista' tkun mibju anka fuq is-suq illegali u dan ħajmur kontra dak li aħna nixtiequ nagħmlu, ħajkun hemm iktar teddida sigurtà jekk għanamlu hekk. Apparti minn hekk lil Sur Dalton nixtieq insaqsi l-Kummissjoni jekk għandkomx fil-fatt rendi kont tal- reati illi għadin jisiru uh, minħabba dawn um, l-armi tan nar illegali jina nishtu nkun naf jekk fil-fat din il-ħaġa jiex kompatibbli ma dak li aħna għandna fil-liġi u jekk permetti li, Sinjor President, li ma pajjiż jista' jagħtina eżempju tajjeb sabiex nieħdu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 Thank you. Is-sur ħalla sfortunatament għanna ħafna punti fil-proposta tal-Kommissjoni li huma ideoloġiċi u li ma jikkontribwixux għal funzjonament aħjar tas-suq intern u ta' funzjonament sikur u ser jaffetwaw numru ta' ċittadini u negozji Ewropej. Qed nagħmel referenza mod partikolari għal ehm, proposta ta' proibizzjoni ta' armi semi automatiċi skont kif jidru kif ħat iddefinixxi jekk xi arma tkunx tixbaħ wis lill-arma awtomatika. Dawn huma t-tip ta' armi li huma użati minn ħafna persuni li pratikaw l-sport madwar l-Ewropa u anke Eh, reservists li huma attivi f'numru ta' pajjiżi. Dawn ir-rifles semi awtomatiċi reġistrati jiġu ġili ġużata għal reati kriminali imma kważi qatt għal terror għal atti terroristiċi mhumiex ta' teddida għas sigurtà tagħna. Apparti minn dawn ir-rifles semi awtomatiċi li awtomatiċi li huma simili għal l-AK-47 u l-M16 Eh, mhux neċessarjament jistgħu iġu użati b'mod awtomatiku. Il-problema huma ta' armi li jaslu bil-kontrabandu bħal dawk li ġew użati f'Pariġi. Hemm ħafna affarijiet pożittivi fil-proposta bħal pereżempju regoli komuni għal definizzjoni għal komponenti essenzjali, il-markings li jkunu komuni u li tinqasam l-informazzjoni. Naħseb li qegħdin naqblu fil-Parlament illi id-drittijiet fundamentali ta' ċittadini li jimxu mal riġijiet m'għandniex nirrestrinġu d-drittijiet tagħhom aktar mill-li hemm bżonn u din it-teddida ta' terrorizmu m'għandniex nużawa bħala skuża għal dawn it-tip ta' reazzjonijiet eżagġerati, dawn mhux ser itejbu l-kredibilta tal-Kummissjoni Ewropea jew ta' istituzzjonijiet Ewropej oħra. Grazzi. Grazzi, Adam Schoenfield, ek Grazzi Grazzi tassew, Sinjura President. Jiena ninsab konvint illi fur rigward sal-armi tan-nar li jistgħu ikunu ta' periklu, hemm bżonn illi nirregolawhom dawn it-tip tal-armi tan-nar. Ikunu użati minn min ikunu użati jekk hux terroristi jew kriminali, imma rridu nimxu b'kawtela u bċertu razzjonalità. Għaliex inkella dawn ir-regolamenti jaħdmu bil-kontra, jaħdmu kontrina. ma jistax ikun li għax tiġri xi ħaġa ħażina, tiġri xi traġedja, noħorġu b'dawn it-tip ta' regolamenti. Dawn it-tip ta' regolamenti mhux neċessarjament se jħallu effett u l-istess ħaġa f'dan il-każ għaliex dawn il-regoli pjuttost ristretti ser, ser ixxeklu s-suq intern. Aħna nafu li fissu intern nkunu nafu eh, prodott minn fejn ġil il-pajjiż ta' oriġini. Imma fil-qasam tal-armi tan-nar dawn mistaqsijiet ma nistawx inweġbuhom u apparti minn hekk suq li jkun iktar malu, se jkun suq iktar malu, so li jkun fih iktar proibizzjonijiet u dan jista' jfisser li ċittadini ta' kondotta tajba jispiċċaw nitfaw dubju fuqhom ukoll. Għalhekk għandi dubji tiegħi jiena fuq l-ambitu ta' dan ta' din il-proposta. Nixtieq għalhekk nsaqsi lill-Kummissjoni jekk għamliċ xi tip ta' evalwazzjoni tar-riżultat ta' din it-tip ta' proposta. U il-Kummissjoni taf kemm hemm persuni li ser ikunu affettwati minn dan ir-regolament li qed jiġi propost u x'tip ta' U tenti ser jintlaqtu u anke x'tib ta' negozji ser jiġu affettwati u anke x'inhuwa il-valur il valur tal prodotti li qed nitkellmu dwarhom hawnhekk. U apparti minn hekk, din il-projbizzjoni kemm ser tkun effettiva u f'liema oqsma. Jekk ux fuq settur ekonomiku, soċjali jew il-bqija, l-Onorevoli Steiner. Grazzi, Signora President. Kif l-lum qed niddiskutu l-użu tal-armi tan-nar? Dan huwa ta' teddida għas-sigurtà ta' ċittadini Ewropej u dan rajni dan l-aħħar f'Pariġi u ilna nafu li għandna dawn id-diskrepanzi fil-proposti eżistenti tal-2008. Dak li qed jiġi suġġerit hawnhekk qed jipprova jindirizza dawn id-diskrepanzi li identifikajna fl-2008 bħal taċċabilta fis-suq u skambju ta' informazzjoni Għalhekk importanti li din il-proposta tpatti għal dawn in-nuqqasijiet. Il-mistoqsija tiegħi fir-rigward tal-2008 artiklu 4.4 fejn jgħid li stati membri sal-31 ta' Deċembru 2014 jiżguraw li ikollhom data filing system ċentralizzata jew deċentralizzata li tiggarantixxi li tagħti lill awtoritajiet aċċess għad data filing system li fihom l-armi tannar nar li jkunu suġġet għal din direttiva ikunu maħżuna. Il-mistoqsija tiegħi għal kummissjoni hija kemm stati membri implementaw artiklu 4.4 u fuq din il-filing system ridu jinżammu għal mux naqas minn 20 sena kull tip ta' arma ċertu stati membri għandna regoli iktar stretti li huma importanti ħafna, imma dawk li stati membri li mhux qed jimplementaw l-affarijiet kif suppost iridu nikxfuhom. Fuq l-aspett tal-kaċċa. Jiena ħarist lejn il-proposta l-antika u din il-ġdida u f'artiklu 12.2 minn nara l-ebda effetti ġodda hemm ħafna tħassib li għandhom il-kollegi tagħna jiena mistoqsija li għandi kemm hawn kaċċaturi li jużaw il-Kalashnikovs fil-Unjoni Ewropea u fuq il-blank firing weapons. Importanti li dawn ukoll jiddaħlu f'dan ir-regolament. Din xi ħaġa tħallit barra fil-2008 Anke għal pulizija din hija kwistjoni importanti ħafna fil-2008 ma milniex. Din hija opportunità li għalhekk impattu għalija din id-darba. Nixtieq ninkoraġġixxi lill-membri tagħna li jmorru fl-assist tal-pulizija u jaraw xed jiġri fil-verità. Il-kol kemm aħna għandna l-opportunità li nagħmlu dan anke fil-vaganzi tal-miliet. Naħseb li tkun opportunità tajba li nieħdu din l-inizjattiva waqt li qed niddiskutu din il-proposta. Nikola Dante, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Sinjura President. Għal ħafna affarijiet permetti li nisħaq fuq xi punti. Naħseb li l-proposta tal-Kommissjoni hija waħda utli. Għaliex qed tiftaħ dibattitu fuq il-suq legali. Thank you ma nistawx nitkellmu fuq l-armi legali u l istess nitkellmu fuq il-ġida kontra il terroristi għaliex għandna problema bis-suq illegali għaliex is-suq legali fortunatament huwa kontrollat u naħseb li għandna nkunu gburin li għandna dan is-suq kontrollat u għandu jkollna iktar regoli stretti biex nevitaw li jinfirxu iktar armi inutli li huma għodda perikoluża u ipoġġu friskju il ħajiet tal-persuni. Għalhekk jiena nemmen illi hawnhekk għandna proposti interessanti ħafna fuq anke it-traċċabilità u anke fuq il probizzjoni ta' xiri online ta' dawn l-armi. U anke u fuq il-munizzjoni li tuġi użata f'dawn l-armi. Naħseb però li dan huwa sforz tajjeb, ħafna sforz pożittiv biex intejbu eh, l-aspett legali dan l-sforz iridu nagħmluh eh, għaliex muredux li dan jitħalla fidejn it-terroristi. Il-Kummissjoni qed tipprova għandha wkoll tipprova tilħaq konformità f'aspetti oħra fejn l-Istati Membri għandhom jikkolaboraw iktar pal per eżempju li jaqsmu l-intelligence bejnietom l-informazzjoni. Dawn jistaw tassew ħallu effett anke fuq terrorizmu. Fuq l-aspetti l-oħra naħseb illi għanna noqodu attenti biex għalix il-riskju huwa li kolna leġislazzjoni li tħalli impatt fuq iċ-ċittadini tagħna. U e, dawn ikollhom anke attivitajiet ta' kaċċa u attivitajiet sportivi. Dan huwa punt li rridu nkunu ċari dwaru anke mill kummissjoni u tajjeb illi ċ-ċittadini li jipparteċipaw dan it-tip ta' attivitajiet u li għandhom arma ta' nar għal dawn il-finijiet bħal dawk li anke jikkollezzjonaw dawn l-armi storiċi jew għal wirjiet per eżempju ma rajnix per eżempju terroristi li jużaw l-armi storiċi antiki biex jagħmlu attakk. Naħseb irridu nimmiraw lil min suppost li nimmiraw u insaħħu l-kooperazzjoni ta' bejnietna biex ikollna su legali tal-armi tan-nar li kun kontrollat tajjeb u li anke ma jikkastigax lil min m'għandux jiġi kkastigat. Grazzi. Grazie ħafna, um, Signora President. Eh, nixtieq inkompli fuq dak li qed jgħidu li qalu il-kollegi dwar il-fatt li għandna bżonn um, liġijiet li huma definiti sew u li għandhom għanijiet loġiċi u fl-istess ħin irrid ikollna iżjed kontroll fuq li traffikar illegali tal-armamenti u l-fatt li bħalissa iva hemm ħafna um, trading su li, li mhuwiex etiku li huwa illegali fis fis-suq tagħna u fl-istess ħin rrid ikollna kontrolli iżjed stretti fuq il-munizzjoni. Iżda Irridu u hawnhekk inkompli fuq dak li qalu l-kollegi nevitaw li nkunu li konna li jkun hemm miżinterpretazzjoni u li iċ-ċittadini jaħsbu li din hija reazzjoni tagħna għall-attakki f'Pariġi għaliex nafu li l-mod kif jaħdmu il-kriminali lan ta' din il-proposta mhijiex ser titratta dak il-mod nafu kemm huwa faċli biex kriminali jiksbu eh, armamenti li huma li mhumiex traceable u li li huma irħas ħafna biex tkun tista iġibhom u tużam fatt freati kriminali. U fl-istess ħin irridu noqogħdu attenti li din il-proposta kif ser tolqot l isports il-persuni li jużaw armamenti għall isports għas għas-self-defense u anki għal-mużewiet militari. Kif din ser taffetwom? Jina nirċievi ħafna u ħafna ilmenti u emails dwar il-fat li hemm ħafna concerns dwar kif din il-proposta ser taħdem u tattakka propju in-nies li huma li jaħdmu fis-soċjetà u għandhom eh, hobbies li jinvolvu armi eh, legali u ta' kollezzjoni. U nixtieq ukoll li naqgħad ma' min staqsa lill-Kummissjoni biex inkun naf eżatti ma' min tkellmet il-Kummissjoni qabel ma proponiet din il-proposta f'termini ta' regolaturi u rappreżentanti propju tas-setturi li huma effettwament affettwati minn din il-proposta. Grazzi. Senior Representant, int għal ħafna affarijiet u ħafna fil fat edin jgħidu illi għaw ħafna sigurta Iżda fl-istess ħin ma rridux nikkonfondu l-affarijiet dak li huwa illegali huwa illegali. U dak li jissa huwa legali jista' jintuża b'mod illegali. Iżda għandna r-regolament għandna rapport tal-Kummissjoni li ħareġ il-ġimgħa li għaddiet. Iżda jiena dak li nixtieq nitlob fil-kuntest tad-dibattitu tagħna huwa illi narraw illi illum ħajibda id-dibattitu u mhux it-tmiem tad-dibattitu d-dinja l-ewwel eh, sessjoni ta' informazzjoni, però għal dan id-dibattitu aħna rridu għan namlu u jkollna bżon dan li ħanejdilkom. L-ewwel qed irridu jkollna idea ċara ta' l-proposta fiex tikkonsisti u x'effett se jkollha fl-istati membri fejn diġa hemm regoli imposti fuq dan minħabba li aħna għandna ħafna regoli differenti fl-istati membri. Jiena parti minn hekk nixtieq nkun naf x'tip ta' effetti dan ħajkollu fuq il-kaċċaturi dawk li huwa kollezzjonisti u anka dawk li jużaw dawn is-snitera l-isport. Jiena nixtieq illi nkun naf x'tip ta' konsegwenzi u miżuri ħaj jittieħdu għal dawk li fil-fatt għandhom b'mod illegali dawn l-armi u apparti minn hekk nixtieq nitlob lill-segretarjat tal-kumitat illi dawn l-emails dwar it-ħassib ta' ċittadini iridu jinkidbu jridu jinġabru mbagħad l-email tidbat lill-Kummissjoni ħalli bekk. Mbagħad meta nistiednu lill-Kummissjoni sabiex ikontribwixxi għad-dibattitu ikollu idea fuq xiex għandu jitkellem u l l-affarijiet li jħazbuna, għalli mbagħad ma noqogħdux naraw li fil-fatt taħna l-ewwel nisimgħu l-kummissjoni, mbagħad aħna nsaqsu kollha mistoqsijiet differenti, mbagħad il-kummissjoni toqgħod terġa' twieġeb ħalli nfaċilitaw l-affarijiet, Sur Kala. Thank you. I, I will not repeat what colleagues Mux ser nirrepeti dak li diġa sew il-kollegi tiegħi għandi mistoqsija oħra dejjem ngħidu illi l leġizlazzjoni għandha tkun ibbażata fuq studji u analiżi għanna dan ir-rapport li huwa ibbazat fuq studju ta' fuq evalwazzjoni ta' sena. F'dawn l-istudji ma ġewx identifikati problemi bil-kriterji ta' li wieħed ikun sit ta' arma ta' nar u l-kategorizzazzjoni hija l-problema għalhekk Diġa hemm din id diskrebanza bejn l-istudju u l-proposta tal-Kummissjoni, nixtieq inkun naf għalhekk il-Kummissjoni il-proposta min ħareġ bija dawn l ideja dawn ir-rakkomandazzjonijiet. Il-President, eh, għandi osservazzjoni għasira fl-2008 aħna ħarisna lejn ir-reviżjoni ta' din id-direttiva u l-lingwaġġ finali kien jgħid illi il-Kummissjoni skont il-proċedura ta' 13 2 toħroġ linji gwida biex tiżgura illi l-armi tan-nar deattivati ma jkunux jistaw jirġaw jitħadmu. Dan revedajnih fl-2008 u seba snin wara fl-2015 finalment publikajtu linji gwida. Għalek jiena nissuspetta illi l-kollegi tijaj jishtiqu illi ikkunu iktar ċari f'dak li japprovaw biex dak li jitolbu tassew jiġri u li l-lingwaċ ikun ċar. Fl-istqarrija inizjali tagħkom intom ħabbartu li ma kienx lan tagħkom li tipprojbixxu dawn l-armi semi awtomatiċi għaliex dawk li kienu permessi ta' kategorija B ser jibqgħu jkunu permessi. Imma għalija mhux ċar biżejjed anke wara li rajt dan il-proposta rajta bil-lingwa tiegħi. Rax kif kif ħaddieħor il-kelma resemble jiġbaħ għalija hija kelma pjuttost suġġettiva u ma nafx kemm eh, ma nafx jekk itħassib ta' ħafna mill kollegi hawnhekk nistawx intejbuh, nistawx inwiġbu għalih billi nifmu eżattament x'inhu mal-għanijiet tagħkom u nippruvaw insibu eh, tfassil aktar adattat u naraw illi fuq l-armi li jkunu deattivati li, li suppost ikunu irreversibly inoperable, ġifiri qatt ma jistgħu jerġgħu użati iktar, tassew ikunu b'dan il-mod ma jistaw jirġu użati. Mela, il-Kummissjoni aħna nixtiequ illi niddiskutuha iktar din il-ħaġa, forsi niltaqgħu darba oħra anke f'xi grupp ta' ħidma niddiskutija mal-koordinaturi biex niddiskutu iktar dan eh, din il-proposta. Mela, senżom fil-qosor għaliex eh, naf li ma fustin bil-ħin fuq l-armi legali għanna 10.000 ruħ illi inqatlu fl-Europa bluzu ta' armi legali, ġifir IVA, hija problema. Jekk tħares lejn numru ta' attakki terroristiċi ma kienux edin jużaw armi illegali, kienu edin jużaw armi legali. Ġifiri IVA, hija problema reali, din mi ħaġa li qed nivvintaw, mi ħaġa artifiċjali, it-tieni punt. Aħna din il-proposta għamilnija għabbażi ta' numru ta' studji differenti u diskussjonijiet mal partit interessati. Għalhekk mhix xi ħaġa li ivvintajnija, din hija il-proposta hija riżultat ta' proċess twil. Huwa minnu illi għagġilna l-proċess minħabba l-avvenimenti li seħħew. Tielet punt. Għal kaċċaturi, xejn mu ser jinbidel il-test ħajibqa kif inhu u jekk tħares lejn għannes wieħed tista' tara fl-ewwel għannes illi l-kategorija ċe il-kategorija ċe mhijiex affettwata bil-proposta tagħna jiġifieri xejn muser ser jinbidel. Għal kategorija B li hija wkoll għal għal marksmen u għal kaċċaturi Jekk tħares lejn numru tlieta ta' kategorija B li hija huma suġġett l-awtorizzazzjoni, xorta tista' anzi punt numru erba' tista' tuża armet għannar semi automatiċi long chamber li jistaw iżommu 3 rounds, iġifiri 31 bullet. 31 bullet dawn it-tip ta' armi tan-nar mumiex affettwati mill-proposta tal-Kommissjoni. Iġifiri dawk illi jipprattikaw sport bl-armi tan-nar jistgħu komplu jagħmlu dan. Dak li qed nipprojbixxu huma armi tan-nar semi awtomatiċi illi jixbħu jixbħu lill-armi awtomatiċi il-mekkanizmu automatiku. Iva, veru, il kelma resemble tiġbaħ hija ambigwa, inti titkellem l-Inglis aħjar minni, forsi nistaw eh, ntejbu il-tfassil biex tkun iktar ċara. Iżda, aħna xanna f'moħna hawnhekk, għanna f'moħna il-Kalashnikov semi automatiċi li jistaw jiġu użati eh, lil għal attakki jekk għanna il-kacċaturi li dawn dawn l-armi tan-nar, mela maħniex ħanaqblu, aħna qed nirreferu għal dawn it-tip ta' armi tan-nar biss. Fl-internet faċli ħafna illi wieħed jaqleb dawn it-tip ta' armi tan-nar, kemm fittex fuq l-internet u ssib faċilment kif samna din il-biċċa xogħol. Aħna irridu naċċettaw illi l-kacċaturi u l-marksmen jużaw dan it-tip ta' armi tan-nar fidejkom Fuq it-fassil naqbel miegħek nistgħu nagħmlu aktar ċara. Malaj malajr fuq il-punti li semmew impossibbli li nwieġeb il-punti kollha llum, ħanipprova nwieġeb malajr. Irid ikun hemm iktar skambju ta' informazzjoni aħjar, il-stati membri issa hemm aktar rida li jaqsmu l-informazzjoni bejnietom u l-aħħar punt li nixtieq nisħaq fuqu fuq id-deattivazzjoni ta' ċertu armi tan-nar aħna rridu niċċaraw is-sitwazzjoni u dan għamilnieh anke għal miżuri ta' implementazzjoni. Għajmu ħafna punti, ma sej kollini niqaf hawnhekk, ta' sew ser nitlob l-segretarjat biex jagħmel taqsira tal-punti kollha li għamu għaliex għamu diversi punti u anke il-messagġi li waslet il-Kommissar se niddiskutu mal-koordinaturi x'inhu l-aħjar mod li bih naħdmu anke fil-futur biex nisimgħu l-opinjonijiet ta' kulħadd u kif għadna fil-bidu palma nagħmlu fid-dossiers kollha il-membri se jkollhom l-opportunità li jresqu suġġerimenti dwar kif jistgħu jibdlu jtejbu dan il-fajl qabel ma nivvotaw fuqu. Grazzi tassew.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 u eh, il-regolament u koll. Suppost se nkunu lesti sa' 9 ta' jannar 2016. Diġa kellna prezentazzjoni għal membri ta' dan il-komitat. Illum nixtuqu naġġornawkom fuq is-sitwazzjoni u natukom ukoll l-aħħar figuri. Mis niprofa naġġel għaliex naf li ma tanċanna ħin. Dawn huma l-aħħar figuri mill Consumer Condition Scoreboard li ġiet publikat f'Settembru fuq xaħsbu l-konsumaturi u n-negozjanti Fu eh, lady R u istu uniku digitali. Hawnhekk qed naraw il waħda mir-raġunijiet għalfejn ħossu l-dinja joqgħda tajba ħafna hija li waħda mill-problemi li jsibu qudiemhom il-konsumaturi meta jagħmlu eh, jixtru xi ħaġa transkonfinali hija li jkollhom problema terz ta' dawk id-drabi u ma jafux kif jistgħu isolvuha u ma jkunux jafu jekk hux ser isolvuha, speċjalment jekk il-minant min jixtru jkun f'pajjiż ieħor u tawx għax ikun nafqu ftit flus ma jistennewx li se tinsab soluzzjoni u jibżaw li l-proċess ikun twil ħafna. Hawnhekk aħna nittamaw l-awdjar jista' jagħmel differenza l-aħħar figuri minn dan l-scoreboard juru illi 45% tal-konsumaturi joħossu li huwa faċli li wieħed isolvi dan it-tilwim permezz tal-ADR u 70% u rew sodisfazzjon bluża tal-ADR meta użawha. Il-problema hija illi il-traders il-negozjanti mhumiex konxi tal-idea għandna figura għolja ħafna u uħut minnhom huma konxi tagħha ma mhux lesti li jużawha, mistax firmija minnhom jaħsbu li miex disponibli fis-settur tagħhom u għalhekk ma jużawix. Din hija l-idea ġenerali tafu x'inhu l-qafas legali eh, preżentajn qabel għandna pakkett ta' direttiva tal-ADR illi l-istati membri suppost kellhom jimplementaw sa' Lulju ta' din is-sena biex jizguraw li kunem entitajiet għal kull settur, għal kull tip ta' tilwim li jista' jkun hemm fl-Istati Membri. U t-tieni parti tal-pakkett regolament fuq il- pjattaforma ODR għal konsumaturi li tapplika għall istati membri kollha u hija disponibbli fi 28 stat membru fil-lingwi kollha u imwaqfa mill-Kummissjoni Ewropea u mħadma mill-Kummissjoni Ewropea inkluż konsulenti li jagħtu għajnuna fl-istati membri kollha x'ser iġib miegħu dan il-pakkett ADR ODR. Aħna nittamaw li se jġib kultura ġdida fejn insolvu l-affarijiet barra mill-qrati, soluzzjonijiet faċli maġla u ma jiswewx flus u peress li issa għandna anke kriterji fid-direttiva dwar x'kull entità tittilħaq magħhom dawn kriterji, sa ser jinkoraġġixxi l-konsumaturi biex ifittxu readers u biex it-traders, negozjanti ndezzaw l-konsumaturi b'mod dirett u niprofaw niksbu dak li tipprova jiksbu issu uniku dawn huma id-dettalji li kom l-lum, fiex wasalna fil-implementazzjoni sissa 14 il-stat membru biss għamel eh, l-implementazzjoni sħiħa oħrajn għamlu b'mod parzjali 8 u eh, maġġoranza hemm probabilità li jimplementa għas din mhix figura daqstant negattiva għaliex ħafna drabi l stat membri jieħdu ħafna żmien Eh, biex implementaw, imma sissa aħna pjuttost soddisfatti li implementaw dawn il, dan il-pakket anke qabel ma kellna id-data. Għanna xi stati membri li mhux ser jimplementaw qabel Marzu U għal raġunijiet eh, forsi leġislattivi jew għax hemm jew parlamentari għax forsi se jkun hemm xi elezzjoni pereżempju għalhekk hemm numru żgħar ta' membri li mhux se jkunu jistgħu jimplementaw bissieħ ma qed nittamaw li sas-sajf tal-2016 ikunu implementaw issa fuq il-notifika tal-entitajiet tal-ADR, id-data ta' skadenza kienet stipulata u koll l-istess bħal tnedija tal-plattaforma tal-ODR li kienet naqra problema li jantiċipajna u koll tlabdan l-istati membri li kienu tifegħawhom qabel din id-data, kontatjajna li ħafna stati membri u nexlan li konvinċu ħafna minnhom u dan ser jagħmlu qabel id-data tad disa ta' jannar. Issa, x'inhi is sitwazzjoni attwali tal-pjattaforma ODR? Kif tafu mexjin Fit-triqiet tajba l-estejna x-xol tekniku kollu meħtieġ għaliex konna nafu li id-data ta' skadenza hija f'jannar. Iżda pjattaforma ma tistax taħdem jekk ma tkunx eh, l-inkjata mal-entitajiet l-oħra tal-ADR, iżda naħsibu li se jkun hemm kopertura biżejjed fil-bidu tal-2016. Fir-rigward tan-negozjanti nixtieq infakkar lil kulħadd li huma obbligati skont il-liġi li jamlu link għall-ODR fuq il-website tagħhom u anke li jamlu link għal din is-sistema li jirreferu għalija fil-website tagħhom. Issa, il-data kienet ta' 9 ta' jannar imma kif spiegajt maħniex qed nipretendu il-listat membri ikun l-esti ta' dakinhar. Għalhekk qegħdin naħsbu biex nipposponuha sal-15 ta' frar jekk kollox imxi tajjeb. Għaliex sa' dak iż-żmien qed nistennew li jkollna maġġoranza ta' stati membri li jkunu parti minn din is-sistema qed nittamaw li jkollna iktar minn 20 stat membru li jkun online. Importanti ħafna li konsumata konsumatur imur online biex torbi problema ma jkun Mhux diżappuntat e, għax in-negozjant ikun f'pajjiż joħarlek biex nilimitaw dan il-problem il-kummissarju tagħna qed jipproponi li nipposponu d-data għal 15 ta' frar li x xorta ta' taħt il-data ta' skadenza legali. Dan hija data meta din il-pjattaforma tkun disponibbli għal pubbliku. Fid-9 ta' jannar se nibdew testijiet mal entitajiet tal-ADR biex inkunu ċerti li meta l-pjattaforma titħol fis-seħħ taħdem kif suppost. Aħna niddependu koll minn eh, membri tal-Parlament Ewropew biex tibdew titkellmu dwar din l-ADR tajjeb li jkun hemm komunikazzjoni madwar l-Ewropa kollha biex iċ-ċittadini tagħna jkunu informati. Għalhekk aħna lesti li naħdmu magħkom ukoll għal tnedija uffiċjali fil-15 ta' frar. Issa kif taħdem il-pjattaforma? Aħna din diġa it-testjajnija ma l-imko, rajnijilkom, ma din hija l aħħar mod kif tider il-pjattaforma bħalissa. Din hija għandek erba persuni li ser jużaw, għaxħat li ser jisottometti l-ment, min ser wieġib għall-ment, l-entità tal-ADR jkun konsponsabri għal-kas u il-punt ta' kontat li kun qed jgħin l-utenti kollha fil-proċedura kollha dan huwa element kruċjali. Il-proċedura kif stabrita fir-regolament ukoll fija erba passi tisottometti il-ment taqbel ma' negozjant li l-ADR imexxi il-kas u mbagħad fl-aħħar għandek ir-riżultat tal-kas Mela dan kollu kif jidher kif taraw hija huwa setup pjuttost faċli, user friendly. Għandek tliet partijiet. Mela il-konsumatur mitlub jagħti id-dettalji tal-negozjant. Dan din hija l-applikazzjoni li wieħed irid jimla, l-formula li jrid jimla jekk il negozjanti kun fis-sistema, id-dettalji jimtlew faċilment. La darba tibda taħdem il-pjattaforma imbagħad, il-konsumatur irid jiddeskrivi l-ilment tiegħu x'ixtara, xi prezz ħallas, xi problema sab. Imbagħad irid ukoll jagħti informazzjoni biex ikun jista' jiġi kkuntattjat. La darba tintira din l-informazzjoni kollha, l-ilment jiġi sottomess u jasal għand il negozjat Għalhekk dan huwa proċess effiċjenti u maġġel. Issa, il-negozjant se jirċivi, se jirċivi din dan l-ilment jirċivi notifika li tkun li kun sar ilment dwaru. Imbagħad la darba jara din il-formula jrid jiddeċidi jekk jaqbilx li jkompli bl-ilment jew le, din hija parti bil proċess u jrid jaqbel jew ma jaqbilx. Jekk jaqbel irid jagħti il-verżjoni tiegħu ta' kif marru l-affarijiet u jista jinnomina entità ta' ADR li tkun. Hawnhekk qed nitkellmu fuq sistema Ewropea. La darba jintlaħaq ftejjin fuq l-entità tal-ADR, dan l-ilment awtomatikament imur għand l-ADR mażul. Mela qed naġġel ftit. Why? Sometimes it works, sometimes. So here. So this is the dashboard of the Alternative Dispute Resolution Authority. Eh, l-autorità ta' IDR u koll ikolla pjattaforma ta' ħafen ċivilment, ikolla l-verżjoni tal-konsumatur u tal-negozjant u jkollu numru ta' funzjonijiet li tista' tuża biex tiġġestjona l-każ ta' tibat messaġġi l żewġ partijiet u tieħu noti u tibatom mill-żewġ partit ukoll. L-aħħar parti li importanti ħafna hija l-advisor dashboard. Dawk li kunu qegħdin joffru għajnuna li żewġ partijiet li żewġ utenti fil-każ kollu kemmu f'każijiet domestiċi u transkonfinali sakemm l-istat membri ma jiddeċidux li jillimitaw l-rwol tagħhom. Dan xtaqna nurijukom kif se tkun tidher Kan anke laqat ma' parti interessati fi Brussell u anke b'mod virtuali ġifiri għanna l-detajiet kollha Ewropej, negozjanti jew konsumaturi u anke bħala assistenti dawn il-laqat li għamilna kienu pjuttost ta' suċċess wara l-ewwel testijiet li għamilna konsidrajna il-kommenti kollha li saru u issa għanna il-platform finali fejn ikkonsidrajna l-kommenti tal-esperti kollha. Irċivejna kommenti pjuttost pożittivi għal mod kif għamilnija għal faċli li tuża u nittamaw li jintom ukoll tkunu tal-istess opinjoni meta tesprimu ruħkom fuq din il-pjattaforma. Aħna l-esti li nerġgħu lkom meta tixtiequ. Se jkollna testijiet f'jannar qabel it-tnedija uffiċjali fil-15 ta' frar. Mela tajnikom l-ideja ġenerali ta' malajr għax qalu li ma tantx kellna ħin. Lesta li jista' inwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Comprehensive uh, presentation, I think we really... Grazie tal-prezentazzjoni uh, ġenerali akkurata. Issa, kollegi, min jixtieq jistaqsi mistoqsija? Mort nara l-ħat, għandi mistoqsija jien kolor kollox sew. So. Nishtiq nistaqsi fuq l-istati membri. Jek, għax u li kolla jirnexinu għamlu għabel il-diskadenza. Xieġri f'kas ta' elezzjoni, kwestjoni ta' elezzjonijiet jew l-sistemi irridu jiġu E, e, e, iridu jiġu preparati. O, o, ħana xtennew li l-kwestjoni ta' kolħat ikun lestu u sistema taħdem tajb. Iva, mistoqsija tajba ħafna l-għol bħala gwardjan ta', ta trattat, dawk li ma trasponuix se jirċevun formal notice u dan huwa sistema li jrid jista' jaħdem biss jekk l-istati membri kollha jitrasponuha. Eh, kien hemm xkiel il-problema kienet l-iskadenza eh, legali kienet l-istess ġurnata ta' tnedija tal-plattaforma. Għal daqstant kellhom joħolqu l-kriteri mitluba mill-leġislatur u f'ħafna każijiet ma kienx hemm eh, il-kondizjonijiet u għat kienu riġuġu aġġornati u għandhom bżon ta' ħafna żmien u ma temxi tlet membri u stat membri li kellhom elezzjonijiet jew kwistjonijiet leġislativi illi naturalment ma setawx jinnotifikaw fil-ħin. U għal daqstant kien hemm raġunijiet oġġettivi ħafna, però aħna naħsbu li ikkolna massa kritika sa frar u nittamaw li qabel is-sajf se jkollna kulħadd ikun diġà eh, trasponija. Grazzi tala ta' kjarifika. Ek ux kommenti oħrajn mill kollegi nirringrazzja l komissjoni għal prezentazzjoni li kienet utli ħafna u issa nala il-laqa. Il-laqa li mis nar il-ħamis mid-disa sal-lofsinar. Tajjeb, grazzi. Sanna l-laqa tal-koordinatur.